So, good afternoon everybody. I hope il-wara nafsinhar tajjeb lil kulħadd, nispera li kulħadd kellu pawża tal-ikel tajba. Jiena Iva u kontenta li nilqa lilkom il-kol il-kellima, l-kollegi u l-parteċipanti u l-kol kemm intom illi qegħdin issegwuna fuq il-web streaming. Huwa ta' pjaċir kbir illi nilqakom għal dan is publiku pubbliku dwar il-protezzjoni tad drittajiet ta' ħaddiema f'impjieg temporani jew prekarju. bażi tal-petizzjonijiet li rċivejna e, jiena kontenta li dan il-kumitat ti organizza dan avveniment tal-lum għaliex żgur li se nsibu risposti għal ħafna mistoqsijiet illi aħna jista' jkollna. Nixtieq nibda b'xi informazzjoni prattika l-interpretazzjoni hija fil-24 lingwa uffiċjali b'xi eċċezzjonijiet l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Litwan, il-Portugiż, l-Sloven, iċ-Ċek u l-Kroat. Barra minn hekk il-lingwi kollha huma interpretati. Dan ismieħ ukoll kif diġà semmejt huwa stream u l-interventi kollha tal-partiċipanti u l kelliema se jiġu rrekordjati. wara li għaddejt mill-aħbarijiet tekniċi sa ser nitkellem dwar ismeħ tal-lum dan se joffri opportunità lill membri l-partiċipanti u l-pubbliku u l-atturi kollha li jirriflettu b'mod aħjar dwar il kumplessità tat-tipi differenti ta' impjiegi. U nippruvaw nikkjarifikaw is-sitwazzjoni ta' kategoriji differenti ta' ħaddiema sa mill-bidu ta' din il-leġislatura li bdiet fl-2014 dan il-kumitat irċieva numru dejjem jiżdied ta' petizzjonijiet illi iwaslunna tħassib ta' ċittadini li huma impjegati fuq bażi temporanja jew ta' kundizzjonijiet prekarji. Fost il-petizzjonanti u nixtieq ngħid illi dawn ġejjin kemm is-settur pubbliku kif ukoll minn dak privat, miż-żewġ setturi fil-fatt. Ħafna ikkritikaw il-fatt illi għal responsabiltajiet simili kienu qed jirċievu paga mhux indaqs u jew mhumiex koperti minn eh, sigurtà soċjali jew tas-saħħa xierqa. Petizzjonanti oħra jidru li huma mħasba dwar il-fatt li t-tip ta' kuntratt tagħhom issa sar ir-regola u huwa mod kif e, inneħu l forom tradizzjonali ta' kuntratti permanenti. Issa l kuntratti huma iqsar jew huma temporanji. Fil-bidu ta' smih tal-lum aħna ser nisemgħu lill-awturi dwar l-istudju ta' kuntratti temporanji. L-istudji qed fidejja u dan ġie kummissjonat mid-Dipartiment ta' Politika ċe fuq rikjesta tal-Kumitat tagħna. L-istudju għandu lani li jevalwa n-natura u l-estensjoni ta' tal-prekarjetà tal-impjieg fil-qafas ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-liġi tal-impjiegi tal-Unjoni Ewropea. Jifoka fuq żewġ oqsma forum atipiċi ta' impjiegi u l-franchising. Aħna ser naqsmu ismih f'żewġ panels. L-ewwel panel jindirizza l kundizzjonijiet ta' xogħol fl-Ewropa fl-2017 u hemm kelliema minn ċentri akademiċi differenti u think tanks u dawn jirrappreżentaw pajjiżi u perspettivi differenti. Kuntenta li nirrappreżenta fil kelliema tal-ewwel panel għandna MEP is-sur Silikiotis mill-Komitat M. għandna kuntenti li hija hawnhekk magħna. Mbagħad it-tieni panel jiffoka fuq l-impatt legali u soċjoekonomiku ekonomiku ta' kuntratti prekarji jew temporanji. Matul din il-parti, rappreżentanti tal-unions tal-ħaddiema min ħaddem u l-petizzjonanti jistgħu jitkellmu. Nilqgħu wkoll ir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea li ser jitkellmu fuq il-kwistjoni tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u flessibilità fil-ħin tax-xogħol u s sigurtà tal-ħaddiema. Jiena żgur illi dan ismih ser joffri opportunità f'waqta għal membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet u l-mistiedna distinti kollha li għandna sabiex jirriflettu fuq din il-kwistjoni partikolari ta' tħassib ta' ċittadini dwar il-kundizzjonijiet tax xogħol fl-Unjoni Ewropea u jiena nispera illi dan id-dibattitu jkun wieħed interessanti u li wasal riżultati. Għandi l-pjaċir issa ngħaddi l-kelma lil Aristea Kukiadaki li hija eh, senior lecturer fil-liġi tal-impjiegi fl-Università ta' Manchester fil-Renju Unit u Johannes Kazzarumpas li hija lecturer fil-liġi tal-impjiegi fl-Università ta' Sussex fir-Renju Unit it-tnejn eh, jinsabu fir-Renju Unit, dawn se jintroduċu l-istudju li illi kien ikkommissjonat mid-Dipartiment ta' Politika ċe li għanni kif semmejt ser natikom il-kelma u għandkom satli ta' neqse ħamsa be wieħed ieħor. Grazzi. Um, Grazzi. Aħna nixtiequ nirringrazzjaw il-Kumitat għall-istedina li nippreparaw u nippreżentaw illum ir-rapport fuq il-kontratti temporanji, impjiegi prekarji u drittijiet fundamentali tal-ħaddiema. Nirringrazzja l-Kumitat għall appoġġ u l-kollaborazzjoni fil-preparazzjoni ta' din il-ħidma. dik kwistjoni dwar il temporani temporanji l-impjiegi prekarji u drittijiet soċjali tal-impjegati eh, qed ikunu fuq id-din tad-dibattiti speċjalment wara l-kriżi tal-2008-2009 Dan il-prekarjetà hija problema soċjali u ekonomika. Palma nuru kol fil-rapport, il-problema tittiter ukoll sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Eżempju importanti hija l-proklamazzjoni tal-pilastru soċjali tal-Unjoni Ewropea illi saret fil-Iżvezja l-ġimgħa l-oħra. Fid-dawl ta' dawn l-iżviluppi tal-politika, aħna provajna fir-rapport tagħna nidentifikaw set ta' idejat mifruxa illi jistgħu jgħinuna nifmu aħjar dawn l-iżviluppi fil-impjiegi u l-implikazzjonijiet għad-drittijiet tal-ħaddiema u l proċess ta' prekarjetà. Importanti li nisqu illi aħna nemlu illi ħadd ma jista' Eh, jiċħat il-fatt li d-dinja tax-xogħol qed tinbidel. Din it-trasformazzjoni bdiet proċess ta' eh, demutualization. Kif nistgħu naraw hemm iċċaqliq ta' riski minn set partikolari ta' entitajiet l-aktar il minħaddem u l-istat lejn il-ħaddim individwali. Hemm segmentazzjoni ta' suq tax-xogħol, hemm nuqqas ta' ugwaljanza u prekarjetà. Dwar il-petizzjonijiet li aħna studjajna fir-rapport, l-ewwel illustrazzjoni ta' dan il-proċess ta' demutualization jgħid li hemm riskju ta' naqis ta' domanda fil-forza tax xogħol pereżempju hemm skemi bi psija zero u r-Renju Unitu eżempju ta' dan. Hemm ukoll il-frammentazzjoni ta' min ħaddem. L-użu ta' pereżempju franchise networks. Naraw dan xi implika għal ħaddiema li jaħdmu fiħdan dawn in networks dan il-proċess ta' demutualization ta' riski jirrekjedina illi naħsbu dwar ix-xogħol prekarju dan huwa element prinċipali ta' tagħna u dan din hija mira li tiċċaqla il-ħin kollu il-fenomenu tal-prekarjetà għandu ħafna dimensjonijiet differenti u jiddependi fuq ħafna fatturi u waqsma tal-politika. Għalhekk huwa importanti li nenfasizzaw il-politika. F'dan il-kuntest nixtieq ngħid u nagħmlu dan fir-rapport illi l-liġi primarja b'mod partikolari tista' u għandha tiġi interpretata bħala waħda li tappoġġa approċċ għal bażi ta' drittijiet kontra l-impjiegi prekarji. Ġifieri għandha dmir holistiku illi tipproteġi l-ħaddiema u taħdem kontra dan it-tibdil fl-impjiegi. Abbażi wkoll tal-petizzjoni li rċivejna tibdiliet li rajna f'dan ix-xogħol aħna fassalna qafas illi kienet jintuża mill-ajello innifsu u rajna il-nuqqasijiet ta' protezzjoni minħabba il-qafas legali u t tibdiliet ta' kif l-ekonomija strutturata kif tistgħu taraw hawnhekk aħna identifikajna dimensjoni differenti ta' nuqqasijiet hemm nuqqas fil-protezzjoni tal-impjiegi dan jista' jkun pereżempju il-każ ta' xi individwi li ma jitniżlux bħala ħaddiema u ma jekk ma jkollhomx aċċess għad-drittijiet li huma disponibbli għal ħaddiema. It-tieni każ ta' nuqqas ta' protezzjoni huwa in-nuqqasijiet ta' rappreżentazzjoni dan huma importanti wkoll dan għandu x'jaqsam ma' nuqqasijiet li individwi jistgħu jsibu f'termini ta' aċċess għal istituzzjonijiet effettivi li huma pereżempju trade unions, konsilli tal-impjieg jew inkella forma oħra ta' rappreżentazzjoni illi twassal demokrazija fuq il-post tax-xogħol. Imbagħad it-tielet nuqqas la studjajna għandu x'jaqsam mal-infurzar hemm nuqqasijiet fl-infurzar li jistgħu waslu għal ċertu problemi. Għalhekk il-ħaddiema jistgħu ma jkunux konxi mid-drittijiet tagħhom u dan jista' jkun il-każ fid-daw tal-kontratti psija zero. Jista' jkun illi ma jeżerċitawx id-drittijiet tagħhom ukoll għal minħabba biżgħat ta' vittimizzazzjoni. Aħna wkoll ħarisna lejn kif dawn in-nuqqasijiet joħorġu fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea fuq mudell ta' integrazzjoni regali. Ħarrisna lejn il-liġi primarja u sekondarja tal-Unjoni Ewropea forum ta' direttivi u kif l-leġizlazzjonijiet tal-Istati membri jindirizzaw dawn in-nuqqasijiet. Mela l-ewwel net ser niżaminaw dak illi inniżlu fir-rapport bħala dimensjoni individwali tal-prekarjetà din id-dimensjoni individwali għandha x'taqsam mal-użu iżda wkoll mal-abbuż ta' forom atipiċi ta' xogħol inkluż f'dan il-każ il-kontratti ta' sija zero fir-Renju Unit, il-kontratti flessibbli fil-Belġju, iżda wkoll kontratti b'terminu fissat f'ħafna f'pajjiżi fil-settur pubbliku bħal pereżempju l-Italja. Importanti li f'dawn il-każijiet kollha li niddiskutu fir-rapport huwa possibbli li nidentifikaw ċertu rabdiet bejn il-prekarjetà minnaħa u ċertu ċertu karatteristiċi legali u non legali tal prekarjetà. Fost oħrajn hemm il-problema tal-aċċess għad-drittijiet tal-ħaddiema. Pereżempju bħal fil każ ta' kuntratti ta' sija zero minħabba il-nuqqasijiet fil kuntratti ta' dawn il-ħaddiema il ma joffrux kontinwità li hija rikjesta taħt il-liġi tar Renju Unit sabiex dawn ma jkunux pereżempju imkaċċija b'mod inġust. fil każ tal-Belġju il-leġiżlazzjoni ma tippermettix anzi teskludi pagi bħal tlif mill-paga. U għalhekk m'hemmx livelli ola ta' protezzjoni li huma disponibbli għal ħaddiema ordinarju biex ngħidu hekk fis-settur. Dawn in-nuqqasijiet ta' protezzjoni mbagħad jintrabtu ma' nuqqas ta' rappreżentazzjoni u ta' forzar. U dan ukoll fil-kuntratti ta' sijad zero kuntratti flessibbli u ta' termini fissati. Per eżempju fil-Belġu il-ħaddiema m'għandhomx aċċess għal pagi illi ġew miftema fuq livell settorjali il kuntratti kemm fil każ ta' kuntratti ta' sija zero u l kuntratti flessibbli fil-Belġu spiss ma jsirux bil-miktub u dan huwa importanti għall eżerċizzju tad drittijiet tal-ħaddiema u mbagħad finalment il-miżuri nazzjonali fil-każ ta' termini kontratti b'termini fiss ma em, ma jippenalizzawx l-abbuż li jista joħroġ minnhom. Għal darbohra f'dan kuntest huwa importanti li nidentifikaw kif il-liġi tal-Unjoni Ewropea tista' eh, timla dawn in-nuqqasijiet. Hemm id-drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll il-liġi tal-impjiegi. Nixtieq ngħid hawnhekk li l-liġi primarja tal-Unjoni Ewropea tista' eh, tiġi interpretata bħala li tippromovi standards li huma applikabbli għal Eh, ħafna individwi ikun xikun l-istat ta' impjieg tagħhom. Fil-karta, speċjalment artiklu 30 u 31, artiklu 30 fil-każ ta' protezzjoni ta' tkeċċija mhux ġustifikata u 31 dwar il-kundizzjoni tax-xogħol japplikaw għal kull ħaddiem anke mingħajr kwalifiki u dan jinkludi mhux biss ħaddiema fuq relazzjoni tax xogħol tipiċi iżda wkoll ħaddiema temporani. Hemm ir-rispett tal-ugwaljanza u dan mhux biss għan tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll jikkonstitwixxi prinċipju ġenerali tal-ordni legali tal-Unjoni Ewropea. Il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja diversi drabi meta kienet tindirizza każijiet ta' xogħol atipiku qalet li l prinċipju ta' trattament ugwali fil-każ ta' dawn il ħaddimi il-ħaddiema huwa parti mill prinċipju tal-Unjoni Ewropea għabbażi tal-standards ta' xogħol inklusivi ugwali aħna noħolqu benchmark u mbagħad nevalwaw is-liġi sekondarji tal-Unjoni Ewropea u il-leġizlazzjonijiet nazzjonali. Kien hemm direttivi fuq ix-xogħol atipiku u naraw ukoll kif il-qorti ippruvat tiżgura trattament ugwali u l-inklusività. Id-direttivi dwar ix-xogħol part-time u f'terminu fiss. tipproteġi individwu mill- Kontra kontratti b'sija zero. Is-leġislazzjoni sekondarja tal-Unjoni Ewropea tista' eh, iddaħħal ħafna minn kundizzjonijiet ta' xogħol illi jiformaw il-petizzjonijiet, id-differenzi fil-paga, pereżempju, id-dispożizzjoni tal-IFA annwali u l-ħinijiet tax xogħol. Irridu xorta waħda nenfasizzaw li qatt hemm xi nuqqasijiet fil-liġi sekondarja tal-Unjoni Ewropea illi ma jirrispettawx il-prinċipju ta' u ugwaljanza, iżda wkoll effettività. Dan huwa riżultat ta' nuqqasijiet fil-liġi sekondarja iżda wkoll il-liġi ta' limitazzjoni min-naħa tal-qorti m'għandix għalfejn jidħol f'dettall. Forsi nikkonkludi wara u issa inkomplu bil każ tal-franchise. Grazzi, u naħseb li inti użajt ħafna mill-ħin tijak, jina l-essa l-estendi issa il-kelma li l-ekum bat naraw xieġumeja ma ma nitbedu xwis ma kalendarju. Qasam ieħor ta' interess kien il-franchising, l-interazzjoni bejn frammentazzjoni komerċjali u id dimensjoni kollettiva tal prekarjetà. Il-franchising huwa minnu nifsu għamla ta' frammentazzjoni li żjed fis tal-fast food u id-drittijiet tal-ħaddiema bil-ewwel u t-tieni eh, bil-liġi primarja u sekondarja, Mdix ħafna ċans nidħol fid-din, fid-dettall, imma għandna relazzjoni paradossika ta' indipendenza legali finanzjarja, Starbucks, McDonald's, etc li fl-istess waqt għandha kontroll u integrazzjoni qawwija min-naħa s sit ġifiri. Il-mistoqsija jem minħabba l-possibilità ta' dan il-kontroll li jkollok effetti sekondarji fuq il-ħaddiema. L-isfida regolatorja għalhekk i jekk inti xħat il-limita ruħek mal-umita mal-ħanut tal-McDonald's, jan kella jekk tuħux l fuq level ta' networks, għanna naħsbu li franchises għandhom ikunu trattati bħala xaħġa li tista' twassal ħafna prekarjetà, imma dejjem sakemm il-liġi ma tiddiżaċ soċċess il-fermentazzjoni mill-negozji, aħna naħseb li jekk nassiguraw li din il-fermentazzjoni ma twassalx għal fermentazzjoni tal-viċċju tal-vuċi dan jkun element importanti tal-istrateġija. Dan l-effett tal-franchising huwa riżultat ta' kumpaniji li jikkapitalizzaw fuq il-ħaddi mid-drittijiet tagħhom jew billi jeskludu kompletament il-ħaddiema mill-istruttura. Jew inkella fejn ħaddiema individwali il-vuċi tal-ħaddiema ma jkunux effettiv. liġi Ewropea ma ndirizzax biżżejjed l-implikazzjonijiet tal-franchising u ma kienx tkun problema kif kull qafas ġenerali jkun b'saħħtu biżżejjed li jiġi applikat mingħajr nuqqasijiet imma ma naħsbux li dal-każ minħabba il-nuqqasijiet fil-liġi sekondarja. Aħna qegħdin naraw il-liġi primarja b'mod ġenerali tħares istrateġija kontra l-prekarjetà billi tagħti dritt ta' azzjoni industrijali, eh, bargaining kollettiv, drittijiet ta' soft law ukoll, ma xorta jkun hemm eh, noqqasijiet tal-politika soċjali. Fir-rapport aħna nidħlu fid-dettal biex nanalizzaw erba' direttiva fosthom il-European Works Council Directive id-direttiva fuq it-trasferiment ta' ta' um, sensi kollettivi fost l-oħrajn u Rridu naraw ukoll id-definizzjonijiet jekk japplikawx dawn fil-każ tal-franchises. is-sensi kollettivi pereżempju wkoll dan ħafna nuqqasijiet fejn ikollok pereżempju trasferiment mill-sit tal-franchise għal entità oħra. U l-ħadima mandomx ma jistawx jitkellmu fuq da trasferiment minkejja li jista' jkun hemm effett fuq ix-xogħol tagħhom. Hemm ukoll nuqqasijiet sekondarji permezz l-Istati Membri biex jaffettwa kopertura ta' direttiva permezz tar-regoli nazzjonali fuq l u stamping. U din hija problema x'm'għandix definizzjoni wiesa biżejjed ta' ħaddiema li tapplika direttivi bħalma għandna pereżempju fuq il-protezzjoni tal-moviment ħieles tal-ħaddiema fl-istess ħin dawn in-nuqqasijiet jippermettu lil pajjiżi jagħmlu istruzzjonijiet fuq azzjoni industrijali għal bargaining kollettiv li jista' jkun benefiċjarju fin-networks. Meta jkollok pajjiżi li waqaf pereżempju il strike sekondarju, jiġifieri strike f'ħanut ta' McDonald's ma jistax jiġi appoġġjat minn ħanut ieħor, ħaddim oħra f'ħanut ieħor ta' McDonald's. Għalhekk inħossu li għandu kemm viżjoni fuq in-networks tal franchises sabiex niżguraw li jkun hemm ukoll vuċi. Ħaġoħra li konna konsidrajna fir-rapport hija kwistjoni tal-interplay. Aħna l-prekarjetà qed narawha bħala moving target, u għalhekk importanti li jkollna koordinazzjoni tal-istrateġiji għax hekk ma jkollok strategija tajba jista jkollok problema ta' prekarjetà. Għana identifikajna erba qisma. L-ewwel interplay bejn regolament tal-ħin tax-xogħol. Fid-direttiva m'hemmx dritt għal ammont minimu, ġifieri ma nirreferu għal ammont massimu li wieħed jista' jaħdem, imma m'hemmx xejn dwar dritt għal ħin minimu Ħaġoħra, ir-rabta bejn forum atipiċi ta' xogħol u dritt li l-impjegati jkunu jafu bil-kundizzjonijiet tax xogħol hekk kif hemm fid-direttiva. Din id-dimensjoni morali twassal għal aktar effiċenza fl-integrazzjoni tas-suq u element importanti tal-istrateġija għaliex tista' tagħmel monitoraġġ tad-data u tara li l-istandards tax-xogħol jiġu rispettati. Għandek ċertu ħaddiema każwali illi biex ikunu mħarsa id-direttiva tal-istajb miktub U għandek dik paradoss allura li l-ħaddiema li huma l-iktar bżonn ma jistax ikollhom aċċess id-dritt tagħhom. Mbagħad kellna l-interplay wkoll bej frammentazzjoni tax-xogħol impjiegi ATPC u l-prekarjetà rappreżentazzjonali kif rajna frammentazzjoni tista' twassal fil-franchising l struttura tista' tinċentivizza strateġija low cost biex wieħed inaqqas il-prezz tax-xogħol bħal pereżempju f'setturi speċifiċi bħal tal-fast food. Minħabba din l-istrateġija jista' jkollok inċentiv inti biex dak li jkun joħloq forma tipiċi ta' xogħol. u mbagħad il-ħaddiema atipiċi ikollhom problemi varji f'termini ta' rappreżentazzjoni. Ġifieri jekk inti jkollok kontratt ta' sijad zero, per esempio inti tibza li titlef xolok, jew li per eżempju tiġi l-ġimma diħla ma jkollok xol, tispiċċa wkoll iżom lura u minħabba li ma jkollok drittijiet ta' rappresentazzjoni, dan jwassal għal deficit demokratiku fil-post tax-xogħol u għalhekk inti meta toqgħod qis kollox u biex ikollok strateġija trid tipprova tikser dan iċ-ċirku vizzjus. Biex nikkonkludi issa, il-politika integrata u l-proposti. Il-problema ta' trasferament ta' riskju, jekk din hija waħda li hija waħda frekwenti u nintaqgħu maħna fis-suq tax-xogħol, Dan jwassal għal ħafna mistoqsijiet fuq il-politika soċjali u tax-xogħol Ewropew. Pereżempju, ikun hemm bżonn illi s-soluzzjoni tkun waħda olistika għaliex il-prekarjetà huwa fenomenu illi jaf iserraħ fuq ħafna affarijiet ħana d-dritt tal-matrix ta' rakkomandazzjonijiet politiċi kif iddiskutejna fir-rapport dan bażikament qed jiġu kategorizzati għabbażat l prinċipju l-ewwel nett. Il-prinċipju ta' inklusività u kif qed naraw hawnhekk waħda ħaġa importanti hija li tiddaħħal definizzjoni Ewropea tal-kunċett ta' ħaddiem b'tali mod li dan joffri mekkaniżmu aktar effettiv għal numru ta' ħaddiemi f'kuntratti każwali waqt atipiċi li jkollhom aċċess għal drittijiet ta' impjiegi. Imbagħad proposta oħra fiħdan il-klussività tkun il-mainstreaming tal-franchising u l-direttivi ta' informazzjoni u eh, konsultazzjoni sabiex kollox iġi applikat l-aktar mod universali u mhux frammentat it-tieni net. F'termini ta' prinċipju ta' gwaljanza nemnu illi kwalunkwe dibattitu politika fuq il-prekarjetà jikkonsidra l-akki eżistenti f'termini ta' xogħol atipiku Kif iddiskutejna fir-rapport u anke fil-preżentazzjoni la direttiva fuq ix-xogħol part-time u laqas fuq il-ħin tax-xogħol ma joffru ħarsin l-ħaddim għallek aħna jdu namlu għalli li jkun hemm fuq fuq livell Ewropew li jkun hemm tassijat minimi ta' xogħol li għandhom jiġu motija l-ħaddim. Imbagħad fl-aħħar fl-analiżi tagħna aħna rajna il-direttiva ta' liġi tax-xogħol għandha wkoll problemi ta' nfurzar hemm bosta rekomandazzjonijiet li jistgħu jsiru, pereżempju nżidu aċċess għall informazzjoni fuq ix-xogħol, pereżempju kummissjoni. Attualment għaddejja fi proċess li temenda direttiva tal-istarja mill-miktub dan jaħdem ukoll favur dan. Irid ikun hemm aċċess aqwa għal ġustizzja f'termini ta' rimedji disponibbli fil-każ tax-xogħol u ħaddiema tipiċi. Per eżempju, jista' jkun hemm ċertu eh, protezzjoni viżavi vittimizzazzjoni, eċċetera. Għalhekk, aħna naħseb li l-istituzzjonijiet Ewropej, l-Istati Membri Ewropej, l ħaddiema u min ħaddem irridu iridu flimkien jaħdmu sabiex jelbu l-prokarjetà u jippromovu wkoll xogħol li huwa konsistenti mad-dinjità umana, l-ugwaljanza u l-inklusività. Grazzi. Thank you very much. Grazzi lilkom it-tnejn. Iva, fil-fat studju interessanti ħafna. U grazzi tal-li għattilna u kol fuq xanna nifukaw iżjed issa. Nishtiq nifsaħ il-kelma l-kollegi biex jamlu mistoqsijiet l-petizjonanti. Diskussjoni miftuħa. Ġud. Grazzi, skużawni tal-li ma konċ fil-bidu tal-prezentazzjoni. U għalek skużawni jekk il-mistoqsija tiġa semmejtuha fil-fatt smajt xi ħaġa fil-konklużjoni. Dan waħda mill konklużjonijiet tal-istudju hija li hemm nuqqas fil-leġiżlazzjoni u mod kif inti indirizzhom dawwa li tilleġisla biex tirriforma jew temenda l-leġislazzjoni għalhekk li jidheru illi ma kien hemm bażikament l-ebda leġiżlazzjoni soċjali fuq livell Ewropew issa l-iktar minn 10 snin u ħafna minn nuqqasijiet għaliex hija għaliex il-liġi tax-xogħol tagħna ma mxiex bl-istess rata tal-ekonomija u ġara darba il-liġi tax-xogħol ma tqax tevolvi ssir obsoleta. Għalhekk nistgħu nilleġislaw biex nimlew il-vot il-vojt imma nistgħu wkoll nużaw is-sistema tal-ġustizzja u nħarsu lej kazistika sabiex indirizzaw dan il-nuqqassijiet. Inti fl-axar fi konklusjoni semmejt l-aċċess għal ġustizzja nasabat mill-ikbar problemi tal-ħaddima tipiċi u prekarji huwa proprju riskju assoċjat jekk minn banda sistema fuq livell nazzjonali, sistema ta' tribunal per esempio, tkunx miftuħa u aċċessibbli fil- Renjunit per eżempju dana mhuwiex aċċessibbli għal ħafna minnis nies minħabba il-multi miżati anzi skużawni. U mill-banda l-oħra wkoll inti bħala ħaddim prekarju qed tieħu riskju kbir li tressaq il-każ u dim il-qorti diffiċli ħafna għal individwi jew grupp ta' individwi biex jagħmluhom dawn l-affarijiet għalhekk intom x'taħsbu li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea jekk ma nilleġislawx hekk nippreferi kieku imma kieku ma kienx nistgħu ntajbu leġislazzjoni fuq livell Ewropa biex indirizzaw in-nuqqasijiet u biex niżguraw li liġi tal-impjiegi segwi l-ekonomija. Kif nistgħu niżguraw allura li ħaddiema l-organizzazzjoni l-azzjoni tagħhom immexxu jew jistigaw kazistika biex timlihom ida fin-nuqqasijiet. Il-nuqqasijiet ta' nfurzar kif semmejtu intom ikun komplementari għalhekk għal dak li qalet Jude. Iva, finċ għattajt u minnu li dawn qassijiet li identifikajna huma minħabba li d-dinja tax-xogħol qed tevolvi u l-liġi ma għadiex tista' tindirizzhom daw is-sitwazzjonijiet. Għalhekk aħna naqblu ma l-interpretazzjoni tiegħek tal-oriġini ta' dawn nuqqasijiet. Issa dwar l-ambitu ta' leġiżlazzjoni dwar il-possibilità hemm żviluppi nitkellmu fuq il-pilastru Ewropew ta' eh, drittijiet soċjali. Nasa dana jkun mod kif isiru ċertu amendi għal per pereżempju kellna l-istqarja direttiva li hija parti proposti li għamizom il-Kummissjoni Ewropea. U nifmu li għaf ikun diffiċli għal raġunijiet politiċi u legali li wieħed jilleġisla jagħmel emendi fl-qosma kollha li aħna identifikajna. F'dak il-każ naħseb illi ħaġa oħra li nistgħu nagħmlu huwa illi jkun hemm mekkaniżmi aqwa ta' nfurzar u monitoraġġ ta' infurzar fuq s-sirt Ewropew. Jiġifieri pereżempju każijiet ta' ksur minna ħasal kummissjoni fċertu naqasijiet fir-rapport li rajna ma kienux kienu minħabba um, illi ċertu direttivi ġew trasposti b'mod mhux um, U Mbagħad fuq mekkaniżmi oħra aħna nixtiequ illi l rappreżentazzjoni bħala strument, bħala vuċi u koll jaff jirrimedja ċertu nuqqasijiet. Però dina mhix xi ħaġa li tiġi regolata fuq livell Ewropew. U ġifieri eħe forsi jaf ikun problematiku dan, ma naf jekk il-kollega għandu xi ħaġa iżjed dwar dan, Importanti ħafna li ninvolvu l-imsieħba soċjali biex nirrikonoxxu li prekarjetà hija sfida kbira u għandha bżonn ta' soluzzjonijiet innovattivi. Ġifier l-ewwel ħaġa ninvolvu l-imsieħba soċjali hemm proposta wkoll fuq il-direttiva għaffas tax xogħol mhux diċent li li jimplikaw ehm, kollha jellow ġifieri Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jgħinu il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea wkoll tista' tgħin f'ħafna qosma biex naċċertaw illi il-miri ta' direttivi jiġu eh, milħuqa. Grazzi tassew suġġett interessanti. Bis ftit ġranet wara diskutejna il-pilastru soċjali fl-Iżvezja. Isu qed nittrattaw direttivi hawnhekk m'hemmx regolamenti, m'hemmx armonizzazzjoni sħiħa u l-istati membri mhumiex interessati fl-armonizzazzjoni sħiħa laqas. Għalhekk din qisha xi ħaġa illi rridu għaf f'moħħna. Aħna maħniex Unjoni Federali, aħna Unjoni Konfederali ta' Stati fejn il-kompetenza hija tal-Istati membri. Jiġifieri dinqodu attenti hawnhekk, però ma ninsewx fl-aħħar x'ħad tkun eh, il-mira finali. Interessanti mela l-ewwel panel xogħol u kundizzjoni prekarji fl-Ewropa 2017. Nipprezenta l-moderatur, il-kollega u ħabib tiegħi Sur Hans Becker li fissam il-kumitat ħajkun qiegħed imexxi l-ewwel panel u skużawni jekk ħanitlaq imma għandi xi affarijiet żgħar x'nagħmel imma nerġa' niġi mal-ewwel ċans. Sur Becker fidejk. Grazzi, Signora President. Merħba Sinjuri għadina l-ewwel panel. Mela, jiena membru tal-Parlament mill-2011 u naħdem ukoll bħala membru sħiħ fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u bħala membru sostitut fil-Kumitat tal-Impjigi u l-Affarijiet Soċjali. Jiġifieri tassew kuntent li nista' illum naqqa daw iż-żewġ suġġetti flimkien. Fuq l-ewwel panel aħna ħan nisimgħu l-opinjonijiet tal-rappreżentanti mill-Aġenziji Ewropej, it-Think Tank, il-Chamber of Commerce, kif ukoll l-opinjoni tar-rapporter għal-rapport il-kondizjoni tax-xogħol u xogħol prekarju mill-Kumitat tal-Impjegi. It-tir tal-panel tagħna huwa li jixħed dawl fuq is-sitwazzjoni komplessa tal-impjegi fl-Unjoni Ewropea. Kif qalet ukoll is-Sinjura President fil-fatt bl-aktar mod ċar. Ħansit xi ħaġa mal-iżviluppi li rajna dal-aħħar diversifikazzjoni ta' kundizzjonijiet kollha tax-xogħol suġġetti bħal pereżempju flexi, part-time, sijad zero, x'inhu aħna rridu naraw ukoll koll zviluppiħor li jimxi tfit magħhom daw il-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija illi qed tibdel il-mod kif in-nies ħajkunu qegħdin jaħdmu u jinnegozjaw. Anzi, tiġġa qegħdin jaħdmu u jagħmlu il-kummerċ tagħhom Tiġa għadin fl-ewwel stadju tad-digitalizzazzjoni kif kulħadd jaf il-kundizzjonijiet ma imxewx mija fil-mija ħafna setturi fl-ekonomija qegħdin għaddejjin minn bidla teknoloġika rapida illi toffri ħafna ċansijiet imma ġib magħha wkoll ħafna sfidi dina ħaġa li nafuha. żmien diġitali ġdid 5.0 li qed kallu effett u impatt fuq ħajjitna fuq kull aspett ta' ħajjitna kif naħdmu u kif ngħixu ir-rivoluzzjoni diġitali iġġib magħha ħafna opportunitajiet biex wieħed itejjeb il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol għal kulħadd. Imma teħdiċ riformi eh, rapidi illi jiena nista insegwi u li għaddi ma rajtomx fl-Stati membri u għalfej qed ngħid Stati membri għaliex ħafna mir-riformi irridu jisiru minnhom kompetenza tagħhom. fostom naraw l-settur kollu tal-edukazzjoni vokazzjonali. Ħajkun hemm professjonijiet ġodda. Però qatt ma nafux biżejjed dwarhom daw. Hemm ħafna prassi tajba. Iżda mhux kullum kien. Il-Kummissjoni u l-Parlament ħaddu ħafna inizjattivi fuq ħafna affarijiet. Kultant, l-implementazzjoni fl-Istati membri però ma sirx kif suppost, ġir mux dejjem kwistjoni ta' liġi ġodda. Sempliċement li dak li ndeċidu hawnhekk ma jissarraf għad u semmit ukoll informazzjoni li tittinata lill ħaddiema. Din hija kompletament kompetenza tal-Istati Membri. L-Unjoni Ewropea ma tistax tinforma i fil-pajjiż ġifier sitwazzjoni komplessa kif għedna. Rridu nadattaw ruħna l-iżviluppi ġodda u jekk il-leġizlazzjoni biex laqwa għodda irridu nużaw is-soft power. Spiss dina tkun ikon ħafna suċċess bi l-istrateġija ġvjerna mda kollu nistaw. U issa ħanaddu għal-ħaddima fil-fatt illi mandom xjaqbżu l-10 minuti. Eat too much, let me say like that. If it, is, uh, if it becomes precarious, jekk isir prekarju l-istadju li jmiss imbagħad ha ikollna mistoqsijiet u tweġibiet. Nibda b'Izabella Billetta, Research Manager għat-tip tal-kondizjoni ta' xogħol ħajja mill-Irlanda u s-Sinjura Ira Magda, Viċi President ukoll tal-Istitut tal-Riċerka Strutturali mill-Polonja, Rolf Kleisner, Viċi Kap tal-Dipartiment tal-Politika Soċjali fil-Kamra Ekonomika Awstrijaka li rappreżenta il- ehm, seba soċjali minn perspettiva ta' min ħadem u New York City Kiosis mill-Parlament Ewropew rapporter fuq ir-rapport dwar kundizzjoni tax-xogħol l pjek prekarju mill-empl. Naddi il-kelma lis sinjura Biletta Kjoġbok. Thank you. Grazzi, grazzi President u grazzi lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Grazzi tal-li tlabtuna nikkontribwixxu fuq suġġett li huwa suġġett li il-Eurofound indirizza b'modi differenti kundizzjonijiet eh, atipiċi xogħol fraudolenti. Mod ieħor kif narawha. L-ewwel sfida tiegħi se tkun li naraw x'inhu x-xogħol prekarju u x'inhu impjieg prekarju, kundizzjonijiet prekarji. U bħalma qalu l-kollegi tiegħi Din hija firxa wiesa ta' inċertezza f'ċertu sens, anke bħala definizzjoni. Dak li għandna Dak li għandna fuq l-slide huwa l fatt li f'ċertu sens biex xogħol prekarju inti dan x'aktar ikun deskret b'mod negattiv ma jkunx impjieg standard, mhux impjieg ideali. Għandek il-permanenza, l-full time, eh, relazzjoni bej ħaddiem u minna ħadmu. U kifettu intom ukoll u bħalma qalu riċerkaturi oħrajn bħal Grimshaw, Rubery u koll, aħna għedin nitkelmu dwar rabta li ma tipproteġix lil ħaddiem ma tippermettilux li jikseb id-drittijiet kollha li impik tajjeb għandu jippermetti. U dwar il ħarsien tad drittijiet, però anke l-kwalità tal-impjiegi ħaġa importanti din u dan huwa punt tajjeb hawnhekk. Anki viżavi l-sfidi li għandna fuq livell nazzjonali u Ewropew illum il-ġurnata, xogħol prekarju, mhux biss forma atipika ta' xogħol dan huwa marbut u jeżisti wkoll eh, fir-rabtiet ta' xogħol standard. Dan huwa l-kontenut li xtaqt nurikom eh, ta' malajr. Jena ġejt mitluba li nitkellem dwar il-karatteristika tax xogħol prekarju u xi raġunijiet għalfejn hemm żieda ta' dan it-tip ta' xogħol. U mbagħad fl-aħħar se nsemmi xi sfidi importanti. Il-karatteristika jiena xtaqt nurikom. Xtaqt nurikom x'għamilna permezz tas-servej tal-kundizzjonijiet tax xogħol li aħna ilna nagħmlu għal dawn l-aħħar 25 sena, kull ħames snin, kull ħames snin induru l-Ewropa u nistaqsu lil ħaddiema x'inhi l-esperjenza tagħhom ta' xogħol u x'inhuma l-kundizzjonijiet tagħhom ukoll. Imbagħad nippruvaw nevalwaw il-kwalità tax-xogħol u l-kwalità tax-xogħol ma tistax tiġi evalwata jekk inti ma tqisx l-element multidimensjonali, ħaġa marbuta mal-prekarjetà. L-prekarjetà ma titrattax element wieħed biss, titratta elementi multipli u għalhekk anki impjiegi standard jistgħu jkunu prekarji meta tqis kollox. Jiena hawnhekk niżilt li qegħdin inqisu ċerti profili ta' kwalità viżavi seba' indiċi li huma l-ambjent fiżiku u soċjali importanti għal mod kif inti taħdem u twettaq dmirietek, l-intensità tax-xogħol, ħiliet u diskrezzjoni, il-kwalità tax-ħin, il-prospetti u l-qlieħ. U inti għandek dawn is-seba' indiċi Hawnhekk eh, fonna naħa ta' slide, imbagħad għandek il-profili marbutin mal-analiżi ta' dawn l-indiċi u dak li nistgħu naraw fil-graf huwa ċarament li għandna firxa wiesa ta' kwalità tax xogħol u għandek qegħdin nitkellmu dwar l-atipiku biss. Dak li nistgħu naraw huwa li unnek għandna madwar 30% 19% u 13% inċifiri ta' xogħlijiet li huma taħt pressjoni jew ta' kwalità skarsa. U tistgħu taraw li taħt pressjoni u kwalità skarsa huma marbutin ma' ċerti elementi negattivi vizavi kważi l-indiċi kollha. Pereżempju, terz tal-ħaddiema f'xogħlijiet ta' kwalità skarsa esprimew il-biża' tagħhom li jitilfu xogħolhom f'sitt xhur. Hemm użu baxx ħafna wkoll tal-ħiliet u ħafna żgħażagħ b'edukazzjoni baxxa huma rappreżentati ħafna f'dawn it-tip ta' impjiegi. Issa, biex naraw wieħed mill-elementi wieħed mill-indiċi eh, l-intensità ta' xogħol kif tistgħu taraw anke biex wieħed jevalwa l-intensità ta' xogħol irrid ikollna breakdown eh, ta' diversi elementi bħal xogħol b'veloċità għolja jew inkella interruzzjonijiet frekwenti u tistgħu taraw li skont eh, ix-xogħol inti jkollok ċerti sfidi skont il fatt li inti għandek aktar interruzzjonijiet jew x'aktar xi kollok aktar xogħol ta' veloċità għolja li se jkollu impatt fuq is-saħħa. u Impatt fuq il-kundizzjonijiet ta' xogħol. It-tieni punt it-tieni punt li kalli nindirizza kien l-enabling factors li xpruni għal prekarjat U dan huwa l-ewwel punt tiegħi hawnhekk, mhux ċar ħafna meta tara l-ewwel darba din, però l-punt tiegħi huwa li hemm noqqas ta' ċarezza fuq l-istatus ta' l-impjiegi llum il-ġurnata. Aħna nagħmlu dan is-survey, repettilkom, u l-ewwel qabel kollox dan ikun survey tal-ħaddiema, inti saqsihom il-ħaddiema jekk jaħdmux, imbagħad tistaqsihom x'inhu l-istatus tagħhom. Ovvjament mhux din it-terminoloġija, però nistaqsuhom inta ħaddiem xi ħadd taħadmek jew self-employed. Għad hemm nies li ma jafux jekk jistgħu jgħidu li huma impjegati jew self-employed. U din dawn huma tip ta' mistoqsijiet li nżaw b'mod li nkunu nistgħu naraw kif niklassifikaw il-ħaddiem. Hawnhekk tistgħu taraw li nippruvaw nindirizzaw, pereżempju, inti imħallas salarji jew miżati u jekk xorta ma jkunux jafu, aħna nipprovdulhom elementi, ngħidulhom intom diretturi, freelancers taħdmu għalikom infushom, għalikom infuskom, u xorta waħda jibqa' jkollok nies li ma jkunux jistgħu jiddeċiedu x'inhuma eh, skont il-kategoriji tradizzjonali li għandna fl-Ewropa llum il-ġurnata. Eh, xi ħadd imħaddem u mbagħad is self-employed. It-tieni punt huwa kemm dan u aspett diffiċli. Għonek provajt nara self-employment ġenwin, riċerka oħra, studju ieħor li għamilna aħna fuq ir-riżultat ta' servej tagħna tal-kondizzjoni tax xogħol hawnhekk ippruvajna x'inhuma l-kriterji li inti tista' tuża biex tkun żgur li n-nies li huma self-employed, speċjalment minnaj, ħaddiema ma jħadmu l-ħadd ikunu self-employed biex tara jekk mhux ġenwini. Jekk inti għandek aktar minn klijent wieħed, jekk għandek l-awtorità li tingaġġa jew tkeċċi l-staff jew inkella għandek deċiżjoni biex tagħmel deċiżjoni strateġika tista' tiġi mitqies bħala self-employed. Jekk inti m'għandekx wieħed minn dawn il-kriterji, jew wieħed allura tista' tiġi mitqies bħala ekonomikament dipendenti fuq xi ħadd jekk ikollok tnejn minn dawn il-kriterji allura f'żona griża fejn ma nistgħux nikkategorizzawhom biċ-ċar eh, il dawn in-nies. Minħabba diskussjoni preċedenti, ikolli ngħid li din il-kwistjoni ta' self-employment ġenwin jew inkella ħaddiem dipendenti ekonomikament u l-bogus self-employment ġiet indirizzata fuq livelli nazzjonali b'modi differenti. Fosthom il każ tal-Italja. L-Italja ħolqot status ad hoc ġdid bej xi ħadd bej xi ħadd li qed jaħdem għal xi ħadd u xi ħadd li qed jaħdem għal rasu. Dwar dan nitkellmu aktar tard però aħjar. It-tielet punt tiegħi fuq l-enabling factor huwa dak li issa mam il-President dwar il-forum il-ġodda ta' impigi li qegħdin naraw illum il-ġurnata. il ġurnata jien nixtieq imur lura mhux għall-status biss tal-ħaddiem però anke ta' min qed ħadmu u lil hinn. Lilin mill-franchising għaliex inti Okay. Because you have the posted workers for Biex għandek il-posted workers u koll fejn inti għandek din diversità min qed jingaġġa minn ħallas minnu responsabbli għas saħħa u sigurtà u anki għall pensjoni u danni Din hija l-frammentazzjoni ta' min ħaddem kwistjoni importanti. Issa dan il-punt fuq il fatt li mhux biss aħna għandna kundizzjonijiet prekarji għax-xogħlijiet atipiċi, però xorta waħda apparti minn hekk qatt għandna xi kundizzjonijiet atipiċi għal rabtiet aktar standard u jekk il-kwalità ta' ħin Żdiedet bħala medja fl-EU xorta waħda għandna 22% tal-ħaddiema li se jaħdmu fil-ħin liberu tagħhom biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom jew inkella 26% li m'għandhomx break taħda xilsija bej jumej ta' xogħol. L-aħħar slide hija l-isfidi ewlenin li naraw għal ġejjieni. L-ewwel nett dak li semmejtu intom il-kol. It-trasferiment eh, tar-riskju fuq l-individwi. Ħaġa li qed tiżdied. Jiena staġibt li eh, social protection gap ma kienx inkluż fil-lista, però hawnhekk għandna dan l-element hawnhekk, speċjalment b'dan it-trasferiment li semmejt, imbagħad il-ħolqien ta' interess kollettiv u l-ħtieġa għal trade unions li jkun jistgħu jirrappreżentaw mhux biss lil ħaddiema atipiċi però anke l dawk prekarji. U dan ċarament hija sfida li jom ukoll. B'mod li dawn il-ħaddiema jkollhom leġittimità. Is-sens tax xogħol ukoll xi ħaġa li nbidlet illum il-ġurnata għaliex illum il-ġurnata għandna nies li qegħdin jakkumulaw attività mħallsa u mhux mhux id-dar, però bħala attività marbuta max-xogħol. U importanti ħafna li jkollna viżjoni wkoll bħala life course ukoll għaliex għad hemm ċerti problemi marbutin ma meta nisa jkollhom it-tfal pereżempju. ħafna nisa meta jkollhom it-tfal jibqgħu ma jirkuprawx professjonalment. Imbagħad hemm il-mudelli kommerċjali ta' kumpanija ħaġa importanti wkoll. Jiena xtaqt insemmi li hawnhekk il-livell ta' EU huwa importanti u dan rajnieh anki brabta mar-riċerka fuq il-frodi li għamilna. Hawnhekk jista' jkollna indikazzjoni u mbagħad il-livell nazzjonali jibni fuq dak li jinstab fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Mela, bieċa xol tajba proset. Issa, nilqa l-diversi membri tal-parlament il-kollegi hawnhekk. Grazzi ħafna għall-interess tagħkom f'dan is-suġġett. Issa, is-Sinjura Magda nadil l-kelma. 10 u 15 minuta għandna, 15 minuta tajjeb wisq. Mela, grazzi ħafna għal din l-istedina. l anti juwa l-intikom introduzzjoni qasira għas sitwazzjoni fil polonia b'mod li nurikom kif l-istruttura tax xogħol tagħna inbidlet f'dawn l-aħħar żewġ deċenni viżavi tipi differenti ta' xogħol li nsibu fil-pajjiż. Hawnhekk qegħdin naraw kif in-numru ta' impjiegi u l-istruttura tax-xogħol inbidlet f'dawn l-aħħar 13-il sena 2002 kellna sitwazzjoni ħażina brata ta' qatt ta' aktar minn 20% dak iż-żmien u sitwazzjoni tjiebet minn dak iż-żmien law. Ir-rata ta' qatt niżlet għal 5%. Però fl-istess waqt maġġoranza kbira tal-ħolqien ta' xogħol Eh, li rajna f'dan iż-żmien kienet bħala kontratti temporani. Tistgħu taraw ir-roża hawnhekk miljuni ta' impjiegi dawn li huma temporani. 1.5 miljun fl-2002 u dan in-numru żdied eh, għal 3.5 sal-2015 eh, ir-doppja ġifieri. kellem ħafna zidiet fil-xogħlijiet temporani insomma. Ehm, minn din il-perspettiva nistgħu ngħidu li l-Polonja saret it-tieni Spanja biznija l Spanja wkoll bħala xer ta' temporani din hija b'graf li turi xinu xer fost l-istati membri kif tistgħu taraw hemm diversità kbira bejn il-pajjiżi hemm xejn qawwi ħafna għal ċerti pajjiżi bħal Polonja. Parti mill-ħolqien ta' xogħlijiet temporanja kienet dovuta għal popolarità dejjem tikber ta' ħaddiema impjegati permezz ta' aġenziji ta' xogħol temporanju. Hawnhekk tista' taraw statistika fuq l-eluf hawnhekk. Mbagħad hawnhekk ix-xogħlijiet temporani x'aktarx ma jkunux distribwiti b'mod ugwali anke bħala qlieħ bħala salarji. Hawnhekk din il-graf turikom ix-xer ta' kontratti temporani u permanenti. it temporani huma r-roża, il-permanenti huma l-ħomor. Kif tistgħu taraw? impjegati li jaħdmu taħt kontratti temporani b'mod volontarju u dawk li għaliex qegħdin jgħidu li din hija l-għażla tagħhom dawn x'aktarx jiġu rappreżentati aktar, x'aktarx aktar jaħdmu impjiegi li jħallsu ftit. Imbagħad fuq net ftit hemm minnhom tarawha fl-slide ħafna minnhom huma permanenti dawn ix-xogħlijiet Issa, informazzjoni legali, hemm żewġ tipi ta' kontratti temporanji fil-Polonja l-ewwel net kontratti standard fixed term regolati mill-kodiċi tax-xogħol x'għalfejn huma differenti mill-kontratti permanenti differenza hija l-perjodu tan-notice ħafna qasar hawnhekk eh, soltu ikollok ġumatejn u t-tieni net it-terminazzjoni tal kuntratt tista' ssir mingħajr ma jkun hemm ġustifikazzjoni. Però ġustifikazzjoni għall-inqas fit-teorija hija meħtieġa b'xogħlijiet permanenti. Fl-istess waqt rajna wkoll żieda fin-numru ta' civil law contracts, kuntratti li qegħdin jintużaw bħala kuntratti standard però fl-istess waqt ma jkunux regolati mill-kodiċi tax-xogħol huma regolati mill-kodiċi tal-liġi ċivili, suppost m'għandhomx jintużaw. Hemm aktar minn miljun persuna jaħdmu taħt dawn it-tip ta' kuntratti. Ħafna nies jiġifieri Dawn it-tip ta' kontratti għalfejn huma daqshekk popolari fil-Polonja l net eh, faċli determinhom ma jkunx hemm notice, ma jkunx hemm ġustifikazzjoni, ma jsirx ħlas eh, ta' tmim l-impjieg, eċetera. Tin net huma marbutin ma ħlas ta' taxxa aktar baxx m'hemmx eh, sigurtà soċjali, kontribuzzjonijiet jew kellek ikun hemm kontribuzzjonijiet ikunu baxxi. U t-telet sal-2016 ma kinux marbutin mal-paga minima. Ir-regolament li kena sa mill-2003 fil-Polonja ma kienx japplika għal dawn it-tip ta' kontratti mill-2016 però japplikaw għal parti minn dawn il-kontratti. Uh, so again this is a um, table which din miġrija tabella li tagħmel sommarju tal tipi differenti ta' kontratti Fl-ewwel żewġ kolonni għandek il-kontratti tal-koġiti tax-xogħol li jistgħu jkunu permanenti hija kontratt standard, u mbagħad hemm il-kontratti b'terminu fiss dawn huma xi ftit jew l-istess hemm differenza fil-perjodu ta' eh, notice u l-ġustifikazzjoni li għatmim tal kuntratt imma fejt il-kontributi ta' sigurtà soċjali li fimħallas il-paga minima Dawn ir-regolamenti huma l-istess kemm għall kuntratti permanenti kif ukoll għat-terminu fiss taħt il-kuntratti ta' kodiċi tax-xogħol. U mbagħad hemm il-kontratti ta' liġi ċivili għandna kuntratt ta' mandat hekk insejħulu bil-Pollak. U il kuntratt illi tagħmel ċertu xogħol speċifiku, pereżempju tikteb ktieb dawn huma l-anijiet dan dawn il-kontratti però spiss jintużaw bħala kontratti sabiex eżempju e, tnaddaf kamra jew jew inkella tirranġa xi ħaġa anki jekk hija xi ħaġa li tista' assurda. Hawnhekk hawn differenza bejn il-kontratti tal-liġi ċivili u tal-kodiċi tax-xogħol dawn huma differenti ħafna. il-kontratti Tratti ta' mandat għandhom ikunu kopertu minn kontributi ta' sigurtà soċjali, però jistgħu jkunu eh, kontributi żgħar ħafna, però hemm ċertu nuqqasijiet u għalhekk tista' tevita dan. Umbat il-kontratti għal xogħol speċifiku mhumiex koperti mill-kontributi ta' sigurtà soċjali li mħallas jista' jkun fil kuntratt fuq ftehim. il paga minima għadha mhix e, vinkolanti għal kuntratti għal xogħol speċifiku, però hija vinkolanti għal kuntratti ta' mandat sa mill-2016. paga minima ta' kull hija vinkolanti però hawnhekk ukoll naraw modi kif tevita dan ir-regolament. Normalment ma jkunx hemm perjodi ta' notifika fil-kontratti ta' mandatu xogħol speċifiku għaval jeste jkunu kull kuntratt m'hemmx għalfejn ikun hemm ġustifikat minn tal-kuntratt u m'hemmx eh, mħlas fit-tmiem ta' kuntratt. Fil-każ ta' kuntratti għal xogħol speċifiku però jista' jkun hemm fil-kontratti ta' mandat. Xi fisser dan kollu? Ifisser li hemm nuqqasijiet kbar fil-protezzjoni soċjali tal-ħaddiema u l-aċċess għal eh, kontributi ta' pensjoni ora u dan se jkollu impatt kbir fuq il-differenzi eh, ta' pensjoni fil-futur. Però jidher illi il-kontratti permanenti ġeqsu Għanna komplejna mal istudji li sema qabel dwar il-kwalità tal-impjiegi temporari permanenti fil- Polonja dan huwa riżultat fil-qosor kif tistgħu tistennew il-ħaddiema temporani huma iktar probabbli li jkollhom kwalità tax-xogħol iktar baxxa u dan jirreferi għad dimensjonijiet kollha tal-kwalità tax-xogħol li eh, ikkonsidrajna ġifiri paga iktar baxxa, aktar riskju li jitilfu x-xogħol, kwalità arta ta' skedal fix-xogħol u iktar pressjoni jistgħu jaħdmu iktar sigħat u m'għandhomx differenza mill-ħaddiema Eh, permanenti jew inkella jkollhom iktar taħriġ u dan normalment għaliex ikollhom kuntratt ta' terminu fiss. Għalhekk it-taħriġ ikun iktar però jekk tqabbel il parteċipazzjoni ta' taħriġ fil-Polonja ma' pajjiżi oħra dan huwa baxx ħafna. Jiġifieri hemm differenza, differenza kbira. Hawnhekk qed naraw waħda mid-dimensjonijiet fid-differenza ta' xogħol permanenti u temporanju. Id-differenza fil-pressjoni fuq il-post tax-xogħol hemm differenza, però fl-2015 żdiedet ħafna fil-fatt bejn l-2010 u l-2015 post partikolari. Sabiex nagħlaq fil-Polonja għandna il-fuq minn 3 milju persuna li għandhom kuntratt ta' xogħol temporanju minn bawieħed ieħor 30,000 anzi 30 miljun ħaddiem tajt il-kellima dawn għandhom iktar riskju ta' prekarjetà u riskju fuq il-post tax-xogħol u kwalità tax-xogħol iktar baxxa mod ġenerali. U taħt il-kodiċi legali, il-kontratti tal kodiċi legali, dawn il-kontratti m'għandhomx differenza ħafna minn kuntratti normali fejn titħol sigurta soċjali u l-protezzjoni, però hemm differenza fil-kontratti ta' liġi ċivili. Nija segmentazzjoni nara fuq is-suq tax-xogħol, grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Magda. Kienet prezentazzjoni ta' ħafna informazzjoni. Issa. innressaq il ma' mal prezentazzjoni l laħra il-Komitat Ampl għaliex kienet ta' informazzjoni kbira. Issa, is-Sur Geisner, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna il preżentazzjoni tiegħi bl-Ingliż, però ser nippreżenta bil-Ġermaniż. Channel 1. So, vielen Dank für die Gelegenheit. Äh, Grazzi ta' din l-opportunità illi nippreżenta il l-opinjonijiet tal-industrija nixtieq nippreżenta l-esperjenza Awstrijaka u ħares lejn l-Unjoni Ewropea. Nixtieq nara x'inhuma il- il-leġendi, il-fatti f'dan l-industrija. meta nħarsu l l-Awstrija naraw differenza fit tipi ta', ta impjiegi. Naraw fuq net persuni nattivi fl-Awstrija li qed tonqos fl-aħħar snin minn 29 għal 24% u mbagħad hemm dawk li ma jaħdmux, dawk li jaħdmu rasom, il-freelancers, il-, -freelancers, il dawk li jaħdmu mal-gvern, dawk impjegati part-time u impjegati full-time. Tistgħu taraw illi l-aħħar parti huwa stabbli. Tlettax-il sen ilu kienet ta' 33.5% u għaddu l-istess bewieħed u fl-2016 xogħol atipiku li żdied fil-Awstrija. Dan huma figuri li ħarġu minn studju tal-Parlament Ewropew il e, xogħol prekarju fl-Ewropa u hawnhekk naraw il-proporzjon ta' kuntratti fil-pastana. Jekk tħarsu lejn il-tipi ta' impjiegi naraw li ħafna tipi ta' impjiegi qed jonqsu. Però hemm xogħol part-time illi żdied anke fl-Unjoni Ewropea. L-unika kategorija illi kibret mir reċessjoni hija l xogħol part-time. u mbagħad hemm il-messaġġ illi xogħol atipiku huwa prekarju, ġifieri wasal għal faqar. Però r riskju ta' faqar fil-Awstrija 14% tal-persuni huma fir-riskju. jiġifieri għandhom tul iktar baxx mill-medju. Il-part-time huma 11% u dak li ma jadmux huma 38%. Jiġifieri xogħol part-time inaqqas ir-riskju ta' faqar u mhux iżidu. Jekk iħarsu lejn dawn il-fatturi fi studji Ewropej, pereżempju, rajt messaġġ fuq fl-istudju tal-Parlament Ewropew dwar l-impjiegi prekarji. Dan għandu x'jaqsam iktar mal-intensità u inqas madħul. Messaġġ interessanti kien illi ma kien hemm l-ebda xejra importanti fil-kuntest tal-faqar meta tkun fix-xogħol sa mill-2000. L-OECD rat l ċirkustanzi waslu għal faqar. U hemm ħafna avvenimenti fil-ħajja privata li waslu għal faqar. Jekk ħarsu in-persentaċċji hawnhekk naraw illi dawn il-problemi mhumiex minħabba xogħol atipiku. Hemm fatturi oħra li huma importanti li huma speċifiċi bħal impjiegi privati li waslu għal faqar il-part-time, il-xol part-time fl-Austria tiżdied, jekk dan hux prekarju fl-Austria jiena ngħid le, però fuq livell tal-Unjoni Ewropea sibna li r riskju ta' prekarjetà fix-xogħol part-time jiġifieri x-xogħol part-time permanenti meta dan irregolari mhux il-każ, però meta dan ikun involontarju hemm iktar riskju. Naraw il-frekwenza ta' part-time volontarju fl-Unjoni Ewropea, però meta jkun involontarju taraw li iktar minn 70% tal-ħaddiema part-time jixtiequ jaħdmu iktar. Naraw livelli jola fl-Ispanja wkoll u livelli baxxi fir-Repubblika Ċeka, Malta, l-Olanda u l-Ġermanja. Dawk il-pajjiżi b'ħafna nies qiegħda hemm ħafna nies li qegħdin f'part-time mod involontarju jixtiequ jaħdmu iktar. ħafna ħaddiema part-time li jaħdmu hekk b'mod volontarju setgħu jsibu x-xogħol full-time fuq is-suq tax-xogħol però ma rridux għal xi raġuni jew oħra. L-Awstrija hija t-tieni l-ogħla pajjiż bl-aktar rata ta' nies part-time fl-Unjoni Ewropea wara l-Olanda Dan żdied fil-każ tal-irġiel iżda wkoll fil-każ tan-nisa. X'inhi raġuni u l-affett? Il-part-time żdied ħafna. Riżultat huwa illi l-part-time fil-każ tan-nisa żdied ħafna u il- is medji tal-ħaddiem Awstrijaku niżel bi kwarta fil-ġimgħa għax hemm iktar xogħol part-time. Jiġifieri hemm ukoll sigħat ta' xogħol iqsar fl-Awstrija u f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan qed ineħħi l-pressjoni minn fuq is-suq tax-xogħol il-part-time mhux neċessarjament iwassal għal ħsara. fil-mija fl-Awstrija jaħdmu part-time b'mod volontarju u dan għaliex ma jħallsux taxxa ta' dħul inqas kontributi soċjali u barra minn hekk għandhom sussidji għal dawk iktar kbar fletta u t trasferimenti soċjali ma jitħallsux ehm, il-fuq minn ċertu limitu. Però mbagħad titlef il benefiċċju soċjali. Ġifieri xogħol part-time huwa nassa fil-verità. Fil-każ ta' tan-nisa hemm ftit inċentiv illi jaddu għal xogħol full-time. Spez dawn il kundizzjonijiet huma magħżula b'mod volontarju mhux il-posti minn min iħaddem jew mill-istituzzjonijiet. jekk ħarsu lejn din l-slide qed nitkellmu dwar livelli baxxi ta' qatt fl-Awstrija jekk inħarsu lejn kundizzjonijiet hawnhekk fil-każ ta' impjiegi fuq skala żgħira għandna wkoll il-faċilitajiet tal-kura tat-tfal sabiex in-nisa jkunu wkoll jieħdu sibi tfal f'nofs il-ġurnata u għalhekk jiffaċilita il-part-time. Naraw li l-gvern qed jippromovi xogħol part-time huwa attrajenti però spiss ir-riżultat oppost jintlaħaq. Ħafna nisa jibqgħu fi xogħol part-time u ma jgħaddux għal full-time it-tipi kollha ta' impjiegi fl-Awstrija huma koperti mill-assigurazzjoni soċjali dan jgħottu ukoll għal min jaħdem ar rasu dawn huma assigurati anki kontra l-qatt u l freelancers huma indaqsa l-impjegati fil-liġi soċjali anki f'termini ta' mart, però il-liġi tal-impjiegi tapplika biss għal ħaddiema anki part-time u l-ftehimiet kollettivi japplika biss għal ħaddiema mhux freelancers huma ma għal ħaddiema part-time. Kuntratti b'sijad zero mhumiex permessi fl-Awstrija nistgħu ngħidu li s-sistema Awstrijaka issegwi s-sistema ta' sigurtà flessibbli. Għandna liġi tax-xogħol liberali u dan ifisser li anki dawk part-time jew li jaħdmu għal rashom Nistaqsuhom biex ikollna stħarriġ regolari x'inhuma x'inhi s-sitwazzjoni personali tagħhom u huma jidhru li huma sodisfatti. Il-ħinet jispiċċali ser nitkellem dwar il-forum atipiċi ta' xogħol u s-suq tax xogħol u ċar illi illi hemm differenzi fuq is-suq tax-xogħol illum u n-nisa tifittxu l flessibilità għalhekk minħaddem juża kuntratti oħra. Il-flessibilità toffri inqas inċentiv sabiex tgħaddi għal kuntratt normali tipiku. Isur Schmidt, il-President tal-Konsil Ġermaniż tal-Esperti Ekonomiċi, qal illi il-miraklu tal-impjeki fil-Ġermanja kien minħabba forum flessibbli ta' impjiegi u l-moderazzjoni ta' pagi. Serna nagħlaq waqt il-konklużjoni li jiena ħriġt hija illi l-impjiegi mhux standard għandhom jiġu regolati, nies għandhom ikunu favur dan. Dan huwa li naraw mill-istħarriġ u għandu impatt pożittiv fuq ix-xogħol speċjalment fost iż-żaża u dawk li l-om edha. Il-part-time involontarju jitnaqqas meta jitnaqqas il-qat. konflitt bejn il-flessibilità u ċirkustanzi normali tax xogħol. Diġà qed qabel. Naħseb illi flex security mhijiex xi ħaġa antika, hija anzi xi ħaġa attwali. Għandna sigurtà soċjali u liġijiet tax-xogħol liberali u s-soċjetà u l-ekonomija huma iktar diversi minn qabel u naħseb li nista' ngħid illi tibi differenti ta' impjieg għandhom jeżistu, grazzi. Grazzi tal-prezentazzjoni din għalmetna fatti u figuri u għamlita ċara illi is-sitwazzjoni favorevoli fl-Awstrija ma tirreflettix il-pożizzjoni friġini torra tal-Ewropa meta fejn anzi hemm qatt u e, għasta struttura jekk ma jkollokx is-sigurtà eh, soċjali, il-protezzjoni soċjali mela ikollok ma jkollokx la sitwazzjonijiet pożittivi. Issa is-Sur Silikjotis kollega mill-Parlament Ewropew u rapporter tad-dossier. Grazzi se nitkellem bil-Grik. Xtaqt nirringrazzja lill kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Parlament għall-invit. Dan huwa dibattitu interessanti ferm. Dan it-tip ta' ġranet isaħħu l-intenzjoni li jkun hawnhekk fil-Parlament illi ma innaqrux mill-ħarsin tal-ħaddiema tagħna wasal il-waqt illi nirrikonoxxu illi il-pressjoni fuq il-ħaddiema il-prekarjat jħolqu zbilanċi soċjali ta' parsi biex iżidu x xogħol imma fil-verità qegħdin jiżidu il-kuntratti atipiċi u inaqsu regolamentazzjoni fis-suq tax-xogħol. U dan kollu ijat jaffettwa l-ħaddima b'mod ħażin u żgur li ma il-qat. Drabi, dawn il-kontratti ta' sijad zero, il-kontratti ta' dak li kulli qed jaħdem għal rasu ma' mod fażul, dan kollu qiegħed hemmhekk biex ta' parsi qed jiġi indirizzata s-sitwazzjoni tal-qatt imma fil-fatt kollu imur kontra d-dinjità tal-ħaddiem. Irridu nibidlu id-direzzjoni. Issa, fil-rapport, hemm ukoll xi aspetti li xtaqt insemmi. Ħafna mill-kollima ta' qabli taw eżempji dwar iż-żieda fil-prekarjetà, fil-prekarjat. Issa, dan hija inaqqas ukoll il-kapaċità li l-ħaddiema pereżempju jinnegozjaw li jkollhom vuċi u spiss jisfaw obbligati jaċċettaw kuntratti binqas drittijiet. Daw il-kontratti atipiċi u dawk ta' żmien fis, kuntratt fis, ma ħallewx l-effett pożittiv illi wieħed pretenda biex innaqsu il-qat u dana nistgħu naraw ħanki permezz ta' eh, studji varji. Fuq kollox l-istudju tal-Kumitat Empl ta' dal-Parlament stess. Spess ħaddiema jkollhom jaċċettaw kuntratti ta' żmien fess u impjiegi atipiċi u dan għazdiet dal-aħħar ħames snin l impieg standard huwa ta' eh, kuntratt definit Inti għandek erba minn kull għaxar ħaddiema li qegħdin jaħdmu kontratti definiti. Daw kontratti definiti kienu jeżistu anke qabel il-kriżi bla dubju, però il-tweġibiet inadekwati għal kriżi ekonomika żiedu il-prekarjat Dawn is-soluzzjonijiet mhux adekwati kienu il-politiċi kontra it-kabbir tal-austerità illi spiċċaw żartu it-tessut soċjali. U fil-fatt dan qed naraw fl-istati membri kollha kullum kien qed naraw iż-żieda tar-riskju tal-faqar. il kuntratti permanenti qegħdin jonqsu u fl-istess waqt ir-riskju tal-faqar qed jiżdied. Bej 4 u 6 miljun żagħżugħ kull sena huma għaddejjin b'taħriġ u korsijiet, però daw ma jagħtux drittijiet tax xogħol li żgħażagħ u ħafna minnhom dawna huma dan huwa taħriġ u xogħol mhux mhux eh, mħallas. Dan ix-xogħol li ta' suppost qiegħed hemm biex iħarriġhom bħal internships li ma jkunx imħallas laqas ma jtihom garanzija ta' xogħol aktar l qudiem Iġifiri inti li zaza għandek tħallasom mat din jittus. Għaxin kella kollok, pressjoni kbira għal bqija tal-ħaddiema u koll il-periklu jkun li zazax jisfaw vittmi ta' sfruttament, speċjalment fejn l-istat ma jiddeterminax għafas stret għal prassi studju ieħor ta' Eurofound jippreżenta il-forum ta' impjiegi li l-iktar jiġu abbużati. Huma qalu wkoll x'tip l-ikbar tip ta' frodi li tażisti fil-xogħol is-subkontratti u kundizzjonijiet reali li ma jkunux l-istess bħal ma jkun hemm fil-kuntratt tal-ħaddiem. U l-iktar forum ta' xogħol fejn naraw frodi huma il-xogħol eh, mar il-żmien limitat, il-prazz servizzi, subkontratti wkoll mill-istess intrapriżi jew bejn l-intrapriżi 10% xogħol eh, staġjonali 7% dana kollu juri illi il nqas regolamentazzjoni qabel u matul il-kriżi ekonomika kienet perikoluża ħafna ma it-tweġiba Ewropea kienet diżappuntanti r-riżultati tad-dibattitu fuq il-plastru soċjali f'Göteborg Cecilia Wikstrom fil-fatt referita li dan id-dibattitu danna wera li danna il-pilastru huwa biss placebo soċjali. l-istampa Ewropea sejħitlu velu tad-duħan. mhux pilastru ta' veru tal-Unjoni Ewropea testa Göteborg ġeneriku ħafna jitkellem maċ-ċar dwar il-flessibilità ta' min ħaddem imma ma jirreferi qatt għad-dritt tax-xogħol. Il-Kummissjoni qed tippromuovi miżuri ta' iżjed liberalizzazzjoni u qed titlob lill interlokaturi soċjali sabiex jibdew jitkellmu u fl-istess waqt tippromovi miżuri kontra l-burokrazija. Jidher ċar li l-kontratti atipiċi mhumiex soluzzjoni allura, anzi ħafna drabi jispiċċaw biex iwasslu għal eh, faqar u l pilastru soċjali huwa biss bżar flajnejn. Is-soluzzjoni ma tistax tkun limitati. Ma tistax nil-limitaw biss bil-nippuntaw subajna l-istati membri, jridu nibdlu l-politika, jridu nibdlu direzzjoni. Aħna permess l-rapport tiegħi proponejna illi id-definizzjoni tax-xogħol terġa' tmur lura għal bażi inizjali tagħha jrid ikun hemm xogħol dinjitus, irid ikun hemm ħajja bilanċata l ħaddiema bejn xogħol u l-familja. E, aħna flimkien ma' shadows ippruvajna nużaw il- Eh, definizzjoni ta' xogħol ta' għal fuq xogħol dinjitus, ġifiri xogħol produttiv u sħiħ li garantixxi garanzija tal-ħaddim eh, tħul salarju ġust, sikurtà tax xogħol, libertà ta' espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' parteċipazzjoni fid-deċiżjonijiet li jaffettwaw l-ħajja tiegħu u jgarantixxi wkoll l-opportunitajiet indaqs bejn is u sabiex Dana jkun jista' jsir l-ewwel pass li tittati l-Unjoni Ewropea huwa li tfassal politika illi jagħtu s-seta lil ħaddiem permezz dialogu soċjali u mwessaw ehm, l-organizzazzjoni kollattivi b'tali mod li l-ħaddiema jkollha jkunu jistgħu jeżerċitaw is seta tagħhom ta' soċjazzjoni u negozjati kollettivi. Il-Kummissjoni l-Istati Membri jridu japplikaw strateġija ta' kopertura universali u ta', ta eh, sejm kollettiv. Irridu nevitaw l-abbużi u l-kontratti flessibli nfakrukom illi skont il-Karta Dritt Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ħadima kollha għandhom dritt għal numru ta' sigħat massimi ta' xogħol perjodu ta' mistrieħ kuljum u fil-ġimgħa u numru ta' ġranet talif imħallas. Aħna irridu illi noħolqu xogħol din jitus fil-istampa soċjetà hawnhekk fil-Parlament nisimgħu dejjem użiet nies li jitkellmu favur li jiddaħħal dritt għal xogħol din fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Unjoni Ewropea. 30 sekonda nitlobkom għalhekk qegħdin nipproponu direttiva għaffaz biex nippromuovu x-xogħol dinjitus fil-forum kollha tiegħu u nagħtu garanzija li ħaddiema kollha għall-inqas nukleju ta' drittijiet. Aħna fl-Unjoni Ewropea jidu nċebtu mal-Karta Soċjali Ewropea sabiex nagħtu għodda għal bidla fil-politika tas-suq waħdini. Irridu nimodifikaw ukoll it-trattati sabiex indaħlu protokoll ta' progress soċjali illi ipoġġi drittijiet soċjali fil-quċċata tal-libertajiet. Grazzi. U Napprezzaw ukoll tal-li tajtna l-pożizzjoni tal kumitat Emplu u l-opinjoni tiegħek ta' kif għandna nindirizzaw il-prekarjat fl-Ewropa. Sur b'aka sfortunatament kellu jitlaq jiena ħannoħodlu postu qabel ħan introduċi ruħi kif suppost dal-waqt. Imma għandna wkoll jiena kan il mill um, uh, komitat Pezzi mill-SND u issa għanna kwarta u nixtieq insaqsi l-kollegi jekk jixtiequx jitkellmu u wieħed jekk forsi tżommu l-mistoqsijiet ostra jkun jista' jkollna tweġibiet ukoll. Iva, grazzi. Fil-fatt għandi let mistoqsijiet fuq pajjiżi. Hemm bidliet leġislattivi li waslu għal semi kbar ta' Eh, għisem temporani pa' fi Spanja nejdu aħna tkabbir tal fenomenu tal tal kontrati temporani qed jidher f'ħafna pajjiżi u x'inhuma fil-Polonja pereżempju pajjiżi oħrajn is-sem ta' dawn il-kontratti. Eleonora, grazzi, grazzi Jude, grazzi għall-interventi kollha. Qed nitkellmu fuq xi ħaġa tassew importanti, kruċjali, sensittiva, pjaga l prekarjat m'hemm xitara tara fl-Ewropa u fl-Italja kol nasef pajizi jen. Jiena nħoss li ir-rappreżentanti istituzzjonali għandu ħafna responsabilità, però għal snin sħaħ evitaw illi jaffrontaw din il-problema u li jerġgħu jagħtu d-dinjeta lil ħaddiema u jħarsu drittijiet tagħhom huwa fenomenu wiesa wisq biex eh, ngħidu li hija kwistjoni sempliċiment ta' negliġenza, anzi jiena nammen illi jrid ikun hemm rieda li tinbidel il-paradigma sħiħa anke min-naħa tal-ILO sabiex ma nippermettux li ikun hemm kompetittività bla skrupli il-xogħol irid ikun xi ħaġa li toffri d-dinjità. Għalhekk jiena qed nara li l-korpus leġislattiv qed immur lura morna lura anke fl-istati membri bl-ekkim sejħa flessibilità illi fil-verità sa parsi tkun Eh, bilanċ bej fis-sibilità u s-sikurità imma fil-verità qiegħda teqret il-protezzjoni ehm, tal-ħaddiem u totalment eh, ma jinteressaħiex mill-menti denunzi li kien hemm anke fosthom din tal-petizzjonanti tal-lum. kien diskriminazzjoni wkoll bejn il-ħaddiema dak kontratti definiti u oħrajn definiti. Imbagħad għandna l-leġiżlazzjoni Ewropea direttiva ta' disaw design. Jekk taħsbux li wassal l żmien illi naġġornawha din anke fuq livell Ewropew u għabbażi tal-imma indikazzjonijiet ġuridiċi sabiex nevitaw illi flessibilta' tkompli takkes lil ħaddiema li tġa qegħdin f'sitwazzjoni ħażina, Sinjura. Valena, grazzi, Iva, għal-nofsinar it-tajjeb. Infakkarkom daqsxejn ċifri tal-Eurostat li zidna l-foqra mill fl-Ewropa fejn fl-2020 kellna 20 eh, miljuni ta' foqra inqas. Issa, xi mistoqsijiet żgħar. Nixtieq nkun naf kemm kienu il-kontratti prekarji illi u fl-Ewropa sa mill-bidu tal-kriżi u n-numru net ta' kuntratti fl-Ewropa maħluqa mill-2008 l U imbagħad jekk nitkellmu fuq id-nisa pereżempju Dan huma 10 punti inqas mir-rata tal-impjiegi u ta' 16.8 tal-salarju li jaqalaw u nisa fi ambjent rurali li huma totalment inviżibbli mbagħad. Fi Spanja hemm kuntratti tal-mistħija, kuntratti għal sija. Iġifiri, dawn qed naraw sitwazzjoni illi għatma kellna sam il-gwerra il-ħaddim f'ir. Reġa qed naraw il-ħaddim f'ir. U nfakka e, għan mistaqsija lill-kollega Neoklis li bħala rapporter nifraħlu għal rapport tiegħu għaliex l-abbozza mill-bidunet kien qawwi ħafna, qed jgħid pereżempju l ħaddima kollha jrid ikollhom protezzjoni soċjali u jkunu wkoll imħarsa minn kolazzjoni kollettiva. Issa, matul il-periodu ta' negozjati u l-emendi, xi problemi kien hemm matul in-negozjati u l-votazzjoni ta' dan ir-rapport u għalfejn telqu ċertu referenzi espliċiti. Grazzi ħafna, Edward. Grazzi. Mela, xi kummenti żgħar qabel ma nagħmel mistoqsijiet tiegħi? Sir Gleisner li tkellem dwar situazzjoni fl-Awstrija, niskuża ruħi miegħek għaliex smajt bis l-aħħar parti ta' preżentazzjoni ma fudan xtaqt nitkellem. Miex għadin naraw bħalissa fl-Ewropa dwar il-politika ta' impjiegi soċjali. Fil bidew bil-riforma fil-Ġermanja u kulħadd segwa l-eżempju Ġermaniż u ġina fejn konna x'inhi rakkomandazzjoni tal-Unjoni Ewropea li timmodernizza il eh, suq tax-xogħol xi tfisser dina l-ekim sejħa modernizzazzjoni, flessibilità estrema. Smejna dwar il-ħaddiema Spanjoli, 20% tal-aktar ħaddiema foqra ma dawk li l-aktar intlaqtu b'mod gravi bil-kriżi tkellimna dwar kuntratti part-time jistgħu jkunu għadda tajba mela le jistgħu jgħinu eh, fi Franza, fi Spanja, imma aħna nek qegħdin nitkellmu mhux dwar part-time volontarju, ma part-time obbligatorju. Jekk inti tieħu żewġ ħaddiema eh, part-time bħala eh, inti jekk se tħaddimhom daw m'għandek xafet tħallsilhom il-kontribuzzjoni soċjali jara kam qed tifranka ġifieri, bat il-purchasing power għedin nitkellmu dwar madwar tnaqis ta' 33% ta' remunerazzjoni, mux għetnejt li ħaddaħħal inqas, imma li titħallas inqas salari ġifiri. Dan dinija modija ultra liberali li qbadna il-ħadima jkunu prekari, jkunu flessibli, ħafna pajjiż inkluż għaj Franza għadin isegwu tal-eżempju 95% firmati Spanja għandhom ta' u ma ta' inqas minn xar, Dan huwa l-mudell soċjali li rridu naf li għandna nuqqasijiet tagħna mela nafu dan nirrikonoxxuh u eh, vera l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza fiha l-ħaġa imma e naħseb li tassew għanna ntuwa dimensjoni Ewropea għall-inqas. Iġifiri li l-in Anki kiku stess il-modell Germany's skin perfect mux għatnejt li kien, xa kien l-impatt mbat tijaw da fuq pajzi ħrajn, ħanżit ma minna ħatijaj dak li għadin naraw fl-Europa, f'termini ta' zida fl-inugwaljanza għad ikollhom pad dirett f'termini ta' koeżjoni soċjali u mpad dirett ukoll f'termini ta' fiduċja fil-istituzzjonijiet pubbliċi, istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol u fiduċja fil proġett Ewropew u għalija dinja ħaġa u l-nija li ħadd ma semmija qegħdin nitkellmu dwar l aspett ekonomiku m'hemm ukoll dimensjoni politika għal prekarjat li jista' jista' jkun żerrija għal movimenti u bidliet politiċi perikolużi immens. Issa, ftit baqanna ħin, ħan nisraq daqxej ħin il-panel li jmiss jina president nista' nagħmilha dil ħaġa ħa nagħti introduzzjoni twila fuq in-nifsi għalhekk li ħan għamel huwa għandi kummenti ieħor fil-qosor ħafna, Sinjora Kaniva. Minuta waħda. Grazzi. Xtaqt tinsaqsi l-Eurofund għalli 78% sal-Grigi qed jaħdmu part-time bla ma jixtiequ ġifieri mhux fuq xewqa tagħhom. U x'konklużjonijiet oħra stajtu taslu għalihom fuq nofsinhar tal-Ewropa fuq da suġġett. Grazzi mela. Ikke ġobkom. Ha' nkun stretta ħafna bil-ħin jekk jaġobkom. Nħantikom iċ-ċans li tagħmlu konklużjoni tagħkom f'minuta u nofs kull wieħed, Sinjura Biletta. Ħaw iġab l-aħħar mistoqsija m'għandix ċifri hekk bla ma nikkonsulta għal affarijiet imma niċċekkja u nibata lill kollega it-tweġiba. Jien naħseb il ħafna mill-mistoqsijiet Forse nistaw ġibam aktar qoddim. Napprezza s-solidarjeta illi qed tagħti ċans il-ħadd ieħor illi rċiva l-mistoqsi diretti li ħsinir maktub qosor mela malaj dwar. Il-mistoqsi tas Sur Valenza u kien l-ebda bidla leġislattiva fil-qafas Pollak li żiedu il- jew waslu għaż-żieda fihom infisshom għal dawn il-kontratti prekarji l-unika ħaġa nistgħu naraw kien ir-rwol tas-settur pubbliku illi immina l istandards tan pigi fis-sens li fl-istess żmien kien hemm din il-pressjoni fuq is-settur mis-settur pubbliku li ta' għamel ħafna outsourcing u dawk il-ħaddima li telfu ix-xogħol tagħhom ġew issa impjegati mill-kumpaniji li qed jirbħu t-tenders imma ovvjament parametru wieħed bil-prezz u allura dawn il-ħaddima issa bdew jimpjegawhom b'kundizzjonijiet differenti. Għalhekk aħna fid-diskussjoni pubbliċi fil-Polonja qegħdin ngħidu li dana il- Eh, self-employment fażul per eżempju u dawn il kuntratti fil-verità dan huwa fenomenu li qegħdin narah ukoll fil-ħafna mill-istati membri. mir rapport tal ħafna imma minn perspettiva ekonomika. Bla dubju il-spejjeż u l-proċedura eh, relatata ma li wieħed jimpjega mbagħad jagħti Hija kwistjoni ta' regolamentazzjoni politika. u ovvjament ukoll hemm il-possibilità ta' l-arbitraġġ ta' soluzzjonijiet differenti tmajna ħafna fuq il-franchising. Kienet interessanti ħafna dil preżentazzjoni kien hemm ukoll il-kwistjoni tal-inugwaljanza. Nistgħu ngħidu ħafna dwar dan imma biex nisemmi xi ċifri fl-aħħar snin fil-Polonja minkejja iż-żieda fil-xogħol Eh, temporanju kontratti tal liġi ċivili rajna tnaqis kbir fl-ugwaljanza tal-dħul tas-salarju ħafna nies li huma foqra huma dawk illi m'għandhomx xogħol u allura f'dan is-sens jekk sem tal-impjieg temporanju ma nafx kemm ma probabbli ħafna twassal biex dak li jkun ma jibqax qiegħed imma jidħol fis-settur ta' eh, tax-xogħol ikun hemm tnaqis u tnaqif fi kwalità Sur Gleisner kjoġbok. Grazzi. Grazzi ħafna. L-ewwel nett huwa minnu l-sitwazzjoni hija differenti skont il-pajjiż bħal Ġermanja l-Awstrija u l-Iżvezja differenti minn dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Dak li qed jiena ovvjament ma tistax titrasferixxi dan kollu direttament tal pajjiżi mill-qotin mill-kriżi, però jiena ċert li xogħlijiet full-time hija xi ħaġa li nies jixtiequ, però ma tistax tirregola xi ħaġa bħal din, ma tistax tgħaddi r-regola u tagħmilha din, jiena naħseb għandna konflitt hawnhekk bejn xogħlijiet ta' kwalità għolja jew il- il-kwantità u l-kwalità tal-impjiegi insomma, wara l-kriżi fl-Ewropa aħna kellna problema li ma kenniex biżżejjed impjiegi u jiena naħseb fl-opinjoni tiegħi li jkun aħjar kieku jkollna ikollok xogħol atipiku aħjar milli ma jkollok xogħol xejn. U din kienet l-idea bażika li kellna wara r riforma tal-Ġermanja forsi tkun favur, forsi kontra, però r-riżultat aħħar kien li kien hemm suċċess xi ħaġa li ssaħħet ix-xogħol, l-impjiegi u naqset mill-faqar ukoll. Ġifri b'mod ġenerali jiena kuntent ħafna li l-affarijiet issa qegħdin jidhru eh, sbieħ. Anki l-istatistika riċenti tal-Eurofound eh, u rrit li l-faqar qed jonqos u jiena nixtieq nenfasizza li għanna statistika sabiħa fl-Unjoni Ewropea, anki meta mqabbel ma' barra l-Unjoni Ewropea jekk inqablu mal-Ġappun, l-Amerika nistgħu narraw li fl-Unjoni Ewropea għandna ħafna benefiċċji soċjali, però għandna wkoll struttura densa tal leġiżlazzjoni però ma nistgħux nikkritikaw għax ħaġa bħal din. Il-kellim li miss Iva, mus-sendum, l-ewwel nishtiq nejt ngħid li l-Ewropa ħirġa mill-kriżi, però dan m'għandux jaqsam mal-ħaddiema. is signora Valina, iva jeżistu referenzi għal għan negozjati kollettivi, mhux daqshekk għawijin bħalma kien hemm fil-bidu, aħna rajna li kellna nagħmlu ċerta konċessjonijiet u t-tini kumment il-kriżi waslet għal abbuż tas-suq ħieles il-flessibilità twassal għal prekarjetà. U dwar il-kompromess imbagħad ma jistax ikollna patt ta' stabilità pereżempju bi standards ambjentali mingħajr ma jkollna l-istess għax-xogħol dinjetuż. Standards vinkolanti għal xogħlijiet tużi u dik hija t-triq tagħna. Grazzi. Nixti nirringrazzja l-ewwel panel għall-interventi tagħhom, grazzi lill-MPs li tkellmu, ngħaddu għat-tieni panel issa. Fejn jiena? Insir il-President, imma xeħjiena dan. xi ħaġa qabli, qabel ġejt eletta jiena kont uffiċjal ta' Trade Union fil-Konfederazzjoni Ewropea u qabel dan mexxejt il-ħaddiema tal-azzar fl-Ewropa ma' sieħbi dwar, però l-esperjenza tiegħi fid-din id-dinja ta' trade unions kienet li f'ħafna każijiet iż-żieda fix-xogħol prekarju eh, ġabet aktar pressjoni fuq dawk li qegħdin f'xogħol standard ukoll. Hemm effett domino ta' din iż-żieda f'xogħol atipiku fuq nies li qisu lilhom infushom bħala li għandhom impik standardizzat. Xi ħaġa li ma tantx ħarġet tajjeb eh, fid-diskussjoni li kellna sissa. It-tieni net eh, jiena nirrappreżenta in-naħa ta' fuq tal-Ingilterra, x'aktarx l-aħjar parti tal-Ingilterra eh, post sabiħ ħafna, però għanna reputazzjoni spjaċevoli anke din is-sena li aħna l-kapitali tar-Renju Unit ta' Zero Hours mill-2016 minn s-sajf ta' dik is-sena s-sajf tas sena ta' wara n-numru ta' nies fuq kontratti zero żdiedu b'15%. Hemm ħafna eluf ta' nies mir-reġjun tiegħi l-iżer reġjun fil-Parlament Ewropew issa jinsabu f'kuntratti prekarji. U dan wassalni għat-tieni panel insomma, fejn se nisimgħu il-perspettiva ta' esperti u petizzjonanti. Petizzjonanti li smajna fl-immoddi f'dan il-komitat li ppreżentaw petizzjonijiet marbutin mal-forum prekarji ta' xogħol u talbu miżuri biex ikun hemm sanzjoni tal-użu ħażin ta' fixed term contracts b'mod li jinstab bilanċ li semma Mr. Gleisen ukoll dan il-bilanċ bejn flessibilità minn banda u li niżguraw li jkun hemm sigurtà għal ħaddiema mill-banda l-oħra. Mingħajr min nintroduċi l-tieni panel. L-ewwel kelliem se jkun Ian Hodson, il-President Nazzjonali tal-Unjoni tal-fornara u ħaddiema alleati tar-Renju Unit u mbagħad għandna kellim ieħor mill-Federazzjoni tal-Ikel u Turiżmu l-Efat u mbagħad Vincenzo De Michele, espert fuq kontratti osra, avvukat u lecturer mill-Italja, Sergio Galliano, avukat li jirrappreżenta lill-petizzjonanti Italjani Michael Ashbrook, petizzjonat li rappreżenta l-aġenti kontrattwali fl-istituzzjonijiet Ewropej u finalment se nisimgħu xi ħaġa mingħand l-attur fil-Kamra, il-Kummissjoni Ewropea. Nisimgħu x'għandha xi tgħid il-Kummissjoni viżavi il-kummenti li qegħdin isiru f'din is-sessjoni. Ngħaddi l-kelma lil jien għandek għaxar minuti. M'hemmx għalfejn tużhom kollha ta' Għandek il-kelma. Mela, se nipprova nagħmel l-almu tiegħi, nipprova kem kemm nista. Ovvjament zero contracts mhux xi ħaġa legali hija definizzjoni għal kontrat li jinkludu dawk li jfissru li ħaddiem jagħmel jitħallas tax-xogħol li jagħmel, jkunu disponibbli għal xogħol u jkunu projbiti milli jaħdmu employers oħrajn minkejja li ma jkunx hemm garanzija ta' aktar xogħol, ovvjament. Is-setta dejjem fidejn minn ħaddem, però kuntratt zero hours eh, jieħu din is-seta f'livell ieħor b'mod li jippermettilhom jekk joffru x-xogħol kif u kemm. L-impjegati jistgħu jaċċettaw jew ma jaċċettawx u r-rifjut jispiċċa li iwassal għalli ma jkunx hemm offerti oħrajn dawn il kuntratti jiġu mpinġija minn min bħala xi ħaġa flessibbli għal problemi immedjata, però l-evidenza turi li l kuntratti żeru jintużaw b'mod prevalenti u fit-tul snin ukoll bħala mod biex wieħed idur mas-sigurtà u liġijiet tax-xogħol dan huwa abbuż tal-ħaddiema u tas-sigurtà tagħhom xi ħaġa mhux tajba din. Ir-riċerkaturi 83% tal-istaff fuq dawn it-tip ta' kuntratti kienu involuti f'dan ix-xogħol għal minn inqas sitt-xhur 65% għal sentejn u aktar. Zero contract jidher bħala xi ħaġa abbużiva b'mod li minħaddem jevita r responsabilità tiegħu. 42% ta' dawk fuq dan it-tip ta' kontratti jgħidu li għandhom ċerta għażliet 130% jixtiequ jaħdmu aktar milli jagħmlu u 40% jgħidu li xi kultant ma jkollhomx biżżejjed xogħol biex iżommu livell bażiku ta' għajxien. Ġifri jħallsu eh, l-lowns tagħhom, affarijiet mediċi, eċetera, għalhekk qegħdin jiżdiedu l food banks fir-Renju Unit pereżempju, imbagħad hemm inċentiv addizzjonali għal minħaddem biex jagħtu dawn il-kontratti eh, xi ħadd li ma jaċċettax eh, dan jiġi mitqies li qiegħed eh, jirrifjuta x-xogħol u l-benefiċċji jieqfu. Allura hemm bżonn li nqisu l-kuntest reali fejn ma tantx hemm għażli tal-ħaddiema. Naf li hu importanti li nibdew mill-lingwa użata biex niddeskrivu dan il-fenomenu għaliex il-lingwa s-soltu ma tantx hija ċara. Il-fatt huwa li dawn iż-ZHCs huma dejjem offerti b'mod li jew taċċettom jew ma taċċettahomx fejn in-nies ma jkollhomx għażla li jaċċettawhom. Eh, l-impjegat jispiċċa biex mhux vera jkun jista eh, jażel eh, kif jaħdem. Fajnejn il-liġi individwu li jaħdem dawn it-tip ta' kuntratti huwa impjegat legalment din id definizzjoni li tiddistingwi dawn in-nies mis-self-employed, xi forum ta' zero hours contract tista' twassal għal status ta' ta' ħaddiema. The value of employee status rights to the individual. Being an employee gives a legal force to... Hemm ukoll forza għall-ġustizzja u għall-mod kif impjegatu xi ħadd li jħaddem jista' joffri l-kuntratti tiegħu. Dawn in-nies irridu jaraw li jkunu jista' ħalsu l-benefiċċji il-kontijiet tagħhom hemm bżonn li l-ħaddiema jkollhom l-istess status ta' bħala self-employed għalkemm dan irid jirrifletti x-xewqa tal-ħaddiem. Il-ħaddiema huma sfruttati minn dawn l-SHCs dawn jażlu li jkunu self-employed fis-sens li priġunier jażel li jibqa' fil-ħabs. In-nuqqas ta' għażla ovvjament. Jekk nqisu self-employed inti taħseb dwar l-Uber u d-Deliveroo pereżempju fir-Renju Unit għal minqat segwi dan l-aħħar il-flessibilità ta' ZHC toffri l-employer għaliex huwa jitrasferixxi xi riski fuq l-individwi fejn jiġu trattati bħalli kieku self-employed. Mod sinifikanti huwa li l-paga medja hija 12 lira sterlina fis-sija u stmat li 40% tas self-employed kienu taħt il-paga minima u 40% tan nies self-employed jaqgħu fl-aħħar 20% tan-nies li jaqalaw l-għajxin tagħhom. Hemm l-idea li sigurtà relattiva u l-istatus fl-organizzazzjoni hija parti fundamentali ta' tal-qlieħ ta' dak li jkun F'dawn it-tip ta' rabtiet inti jkollok rabta ta' xogħol zbilanċata il-ħaddiem ħoss li xogħlu jgħat friskju u allura ma jagħmel sforzi addizzjonali. Jekk ħaddiem ma jixtieqx jimpenja ruħu, eh, f'dawn ir-rabtiet minn ħadmu ma jistax jistenna mod ieħor. Imbagħad klawżili ta' esklusività fir-Renju Unit kellna konsultazzjoni tal-Gvern tal-2013 li però ġiet injorata d-9 fil-mija ta' nies b'kuntratti ta' dan it-tip spiċċaw fiftemijiet esklusivi il-15 fil-mija setgħu jażlu xogħol ieħor biss kultant. U l-24 fil-mija kellhom xi forum ta' esklusività 59% ma kellhomx però. L-employers b'din il-klawżola jista' jkollhom il-vantaġġi kollha. U anke bil-Brexit kien hemm distorsjoni mir-realtà wkoll. L-ispejjeż fil-fatt qed jiġu trasmessi għand il ħaddim Li wieħed jevita din il-klawżola ta' esklusività jista' jwassal għal relazzjonijiet tax xogħol aktar tradizzjonali. Ir-riċerka turina li l-maġġor parti tal ħaddim fuq dawn it-tip ta' kuntratti zero hours m'għandhomx kompetenzi u ħiliet ta' barra minnaw, però dan mhux minnu dawn in-nies mhumiex lesti li eh, jagħmlu xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni tagħhom. Il-Gvern tar-Renju Unit qed jgħid li rrid jagħmel xi ħaġa dwar dwar il-ħini żminijiet tal-proċeduri. Il-Gvern tar-Renju Unit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 Il-kodiċi ta' l-aħjar prassi li ma mhumiex ankrati fil-liġi ma jobbligaw xejn fil-waqt. Dan ifisser li l-employers eh, jaġixxu b'mod korrett. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar nies vulnerabbli u disperati. kodiċi ta' l-aħjar prassi mhux panaċea, mhuwiex sostitut tal-projbizzjoni tal-klawżuli ta' esklusività. Il-problema tinsab fl-użu u abbuż ta' dawn it-tip ta' kuntratti u mhux bil-faċilità li bija l-employers jistgħu eh, jinqdew bihom dawn il-klawżoli mudell huma stupidaġni għaliex ma jservu għal xejn fl-opinjoni tagħna hemm bżonn nieħdu dawn il-miżuri prattiċi fir-Renju Unit. Il-kuntratti kollha ta' zero hours jiġu mitqisa bħala kuntratti ta' impjieg fir-Renju Unit dan ifisser li wieħed jeżerċita s-seta li tinvolvi artiklu 23 tal-liġijiet tax-xogħol eh, bekk nwessaw tipi differenti ta' għal dawn il-persuni wkoll. Dan ikun forma tajba biex innaqsu l-attivitajiet ta' dawn l-employers bla skrupli hemm bżonn li nipprojbixxu għal kollox il-klawżuli ta' esklusività u għandu jkun stabbilit mekkaniżmu b'mod li dawn it-tip ta' kuntratti jkunu jiġu trasformati f'kuntratti tradizzjonali, struttura li tiżisti diġà fir-Renju tal dawk li nies li għandhom fixed term contracts għal perjodu kontinu ta' erba' snin. B'hekk nelbu din il-prassi abbużiva. L-introduzzjoni ta' dritt ta' talba għal kuntratt tradizzjonali mbagħad. Fil-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit qiegħed jingħad li sa fejn possibbli l-employers iridu jindirizzaw it-talbiet tal-ħaddiema biex jgħaddu għal għal xogħol full-time dan jista' jistabbilixxi bażi xierqa għat trasformazzjoni ta' dawn it-tip ta' ZHCs. Ir-regolament ta' salarju minimu nazzjonali jiddefinixxi iż-żmien tax xogħol bħala x-xogħol fejn il-ħaddiem ikun qiegħed fuq f'xogħlu. Uh, Thank you very much, uh, Judith. Uh, so I'm Kerstin Huwald Effarts. so we are representing workers in agriculture. Aħna li rappresentaw il-Federazzjoni Ewropea ta' li trade unions illi ippreżentaw petizzjoni fil-McDonald's. Mela, dwar il-fast food fil-Ewropa hemm diversi eluf ta' ħaddiema, 25,000 ħaddiema fir-Renju Unit u 9 miljun ħaddiema madwar id-dinja l-kartistiċi ta' settur ħafna huma ħaddiema żgħira 50% huma anqas minn 25 sena u ħafna fir-Renju Unit huma taħt il-21 sena ħafna bisfond ta' immigrazzjoni, hemm ħafna eh, tipi ta' impjiegi non standard, eżempju kontratti zero hour u fil-Renju Unit fil-mija huma ta' sijad zero dan għandu jinbidel u bekk nagħtu il-ħaddiema il-possibilità li jaħdmu iktar u ma ċertu sijat ftit ħaddiema jibqgħu iktar minn sena, hemm ftit ftehimiet kollettivi diffiċli illi norganizzaw is-settur, hemm ftit rappreżentazzjoni meħabba il impjiegi non standard madwar 80% ta' dawn il-fast foods huma franchise. Eh, ħafna minnhom ma jqrawx iktar mill-paga minima, ma taġġana informazzjoni però qed naħdmu dwar dan, qed nagħmlu studju nisperaw li jkollna riżultati dwar dan is-sena d-dieħla dwar it-tliet petizzjonijiet jien iddeskriva s-sitwazzjoni fir-Renju Unit dwar il-Belġju, il-Flexi Jobs Sfortunatament, din proposta tal-Flexi Job li ġiet proposta fl aħħar tal-15 diversi trade unions iddeċidaw li jistaqsu lill qorti Kostituzzjonali Belġana sabiex tabolixi din il-proposta. Sfortunatament, il-qorti deċidiet tħallija kif inhi. Għalhekk naraw illi il-flexi jobs splodew u wara s-sena ta' eżistenza sal-2016 kien hemm 500% persentaġġ ta' żieda f'dan ix-xogħol bl-iżvantaġġi kollha bħalma eh, għattu li l-ħaddiema taħdawn dawn l-impjiegi ma għandhomx xlif vaganzi u għandhom paga aktar baxxa dawn l-impjiegi jistgħu jiġu applikati f'ħafna setturi oħra fil-Belġju u aħna kuntenti b'dawn l-iżviluppi. Nixtieq nirringrazzja l eh, riċerkaturi għall-analiżi tal-każijiet li tressqu fil-petizzjoni tal-fast food u jiena naqbel ma' konfis ħieħ mal-konklużjonijiet u l-proposti. Forum atipiċi tax xogħol qed jitfew ir-riski fuq il-ħaddiema u mhux fuq min iħaddem u dan imur fit ma' kwistjoni toħra bħala vitar tat-taxxa bħalma naraw fil-każ ta' e, atturi globali u dan twassal għal sitwazzjoni fejn jitlef kulħadd il-ħaddiema u l-gvernijiet. Naqbel mal konklużjonijiet tagħkom u l-bżonn illi e, nimlew il-vojt li għandna fil-liġi soċjali tal-impjiegi Ewropea. Għandna bżonn ta' regoli koerenti vinkolanti għal kulħadd li jiżguraw li jkun hemm trattament ugwali għall impjegati kollha jkunx ikun istat tagħhom, l-oriġini tagħhom, il-kuntratt tagħhom u l-post fejn jaħdmu u dan jinkludi wkoll min jaħdem ar rasu, forom atipiċi ta' impjiegi iżda wkoll ħaddiema li jaħdmu fuq pjattaformi diġitali li qed jikbru issa. Din hija l-possibilità fejn nistgħu nagħmlu xi progress hemm il-pilastru soċjali Ewropew. Jekk verament niżguraw li l-ħaddiema kollha jkollhom kuntratt bil-miktub ikunu irreġistrati mas sigurtà soċjali mill-ewwel ġurnata tal-impjieg tagħhom ikollna għadda tajba, ikollna l-ewwel pass sabiex niżguraw illi verament nistgħu niġġieldu kull tip ta' prekarjetà ta' xogħol atipiku u xogħol mhux iddikjarat. Nassiguraw li jkun hemm xogħol diċenti għal kulħadd u nistgħu nagħmlu dan fil-forma ta' qafas naqbel ma dak li ntqal dwar dan. Aħna nisperaw li l-petizzjonijiet u x-xogħol tal dan il-kumitat verament jgħin sabiex din id-diskussjoni tmur fid-direzzjoni tajba għaliex naħseb li l-koll nixtiequ Ewropa Soċjali AAA fil-futur. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u tali ifranka jtilna ħin bħala presidenta napprezza dan. Grazzi ħafna s-sanad il-kelma l-sur Demikela għal 10 minuti. Grazzi, Signor President. Nel mio intervento che io... Mela, intervent tiegħi l-esperjenza wkoll li ksibtu li tajt li il-Kumitat tal-Petizzjonijiet provajt nara x'kienet l-esperjenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq żewġ klawżoli u l-għalin tal-sejn numru erba' skont id-direttiva 70 ta' 99 fuq ix-xogħol b'kuntratt fiss. Wara se il ġurisprudenza kollha anke fid-dal ta' partiċipazzjoni personali tiegħi f'kawżi fil-qorti tal-ġustizzja, speċjalment ovvjament fil-kastijiet Dawk Taljani. Għadin naraw situazzjoni inkwetanti għawnek illi Imbat naraw għat sarra fil-kwalità u fil-numru tal-petizzjonijiet il-lum għandkom intkom u d-dinkom miftuħa. Maġġor parti ta' sentenzi deċiżjonijiet tal-qorti tal-ġustizzja fuq il-klawżola numru 4 ta' non-diskriminazzjoni bejn ħaddiema ta' kontratti definiti dawk indefiniti u klawsula ħamsa. Ġifiri dawk illi titkellem dwar miżuri preventivi intiżi sabiex jippedixxu eventwalment jissanzjonaw abbuż fil-każ li jintużaw il-kontratti definittivi u dan huwa propju jitratta x-xogħol pubbliku anzi kieku ma kienx hemm l-ewwel sentenza mill-Qorti ta' Ġustizzja is-sentenza Mangold Ottubru 2005 sentenza msejsa fuq każ inesistenti illi kien ħoloq ċertu impatt u riperkussjonijiet kien fl-Stati membri, per eżempju l-Ġermanja. Is-sentenza bat kien ġiet modifikata mill-Qorsi ta' Ġustizzja stess bis-sentenza Daniel ruktar tard, imma mingħajr din is-sentenza Mangold u mingħajr u kieku ma kienx hemm ukoll eh, deċiżjoni Deutsche Lufthansa fil-qasam ta' xogħol privat, illum kieku ikollna qafas ta' ġurisprudenza għamul biss minn deċiżjoni ta' qorti tal-ġustizzja li t-tervin fuq sitwazzjoni fejn jikkritikaw l-użu tal-kontratti definiti tal-amministrazzjoni pubbliċi. Issa jiena Sibtaxar każijiet il-Ġermanja, l lussemburgu Spanja, il-Polonja, l-Irlanda, l rumanija l-Italja, eh, il-Greċja u oħrajn. Kollha kienu kritikati propju fuq dan il-qasam, il-preferjat fil-settur pubbliku. Għalek mistaqsija jkollna nagħmluha għajek, il-maġġor parti ta' petizzjonijiet illum lum u din da komitat jitrattaw il-prekarjat pubbliku apparti il-kontratti ta' sija zero illi vintat ir-Renju Unit imma illi nsibuhom ukoll fl-Italja kem sejħla volontar mittente li fl-axar mill-axar hija l-istess ħaġa jimxi fuq l-istess loġika. Allora, ovvjament, ifisser li xi ħaġa marret ħażin meta kien hemm kontroll fuq l-implementazzjoni ta' direttiva 79. Għaliex? Inti ikollok applikazzjoni orizzontali u vertikali ta' direttivi fir rigward tal-amministrazzjonijiet pubbliċi sak l-istati kollha jkollhom il-possibilità bħala dawk li jagħtu x-xogħol il-possibilità li japplikaw direttiva ovvjament din id-direttiva allura ma tiswa xejn. U l-problema allura li toħroġ minn sentenzi kollha daw deċiżjonijiet kollha jappropja din din id-direttiva 70 ta' 99 ma ġietx applikata fil-każ tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. Pero jiena jidilli li teżisti entità jekk imsejħa Kummissjoni Ewropea illi suppost hija il-gwardjan ta' trattati. U allura minflok ma noqogħdu nistaqsu jekk hemmx bżonn nibdlu nirranġaw direttiva 79 illi aħna wkoll fl-Italja nagħmluha di kultant naħsbu fuq għal ħaġa Però mistoqsija oħra li l nsaqsu l-Kostituzzjoni Italjana ma applikatiex di direttiva f'dak is-settur? Le, ma ġietx applikata. U responsabilta hija tal kummissjoni Ewropea kif turi wkoll il-petizzjoni illi għandha qudiemkom hawnhekk ta' 108 ħaddim eh, marbut b'kontrat mill-Kummissjoni Ewropea kull darba tiġi applikata klawżola 5 il-miżuri ta' prevenzjoni, miżuri anti-abbużivi. Il-Kummissjoni xej, tisparixxi. Ma naraw kien. Id-deċiżjoni tkun kollha ambigwi. Jiġifieri l-Istati Membri Fil-moment li suppost jagħmlu jiffissaw ċertu livelli ta' ħarsin li qegħdin joħolqu l-prekarjat u ma jagħmlu xejn huma minnaħa aħna rajna dan il-każ pereżempju fil-Dukat tal-Lussemburgu fejn Is-sentenza ta' frar tal-2005 kontra il-Grand tal-Lussemburgu tal-li ma rispettax id-direttiva 79 99 għal numru ta' ħaddiema ġifiri dawk fil-prekarjat fil ta' spettaklu. Ir-raġuni kienet Jija kont prezenti meta tieħed deċiżjoni. illi meta l-Qorti ta' Ġustizzja kienet qiegħda tiddiskuti Meta aħna termi tal-kostazzjoni tagħna fi żmien determinat dak iż-żmien kienet ir-regola u l-kuntratt definit kien eċċezzjoni, il-mħallef Il-leġizlatur nazzjonali kien ħareġ b'regola ġifiri li kienet qed timpedixxi kwalunkwe tip ta' protezzjoni. Aħna konna il-mentajna intervjena l-imħallef Towder u talab impolan fuq il-Kommissjoni Ewropea sabiex tagħmel supervizjoni fuq għal każa ma flok ma nidiet ksur tal-Jobs Act għall-Italja minflok bdiet din il-kwestjoni ma' lussemburg Dim il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Per eżempju, kemm petizzjoni preżentat minn direttur tal-Aġenzija Maħabba fatt li l-Kummissjoni Ewropea ġiet rappreżenta qudiemkom sitwazzjoni ta' non kritiċità f'żavi sitwazzjoni tat informazzjoni falsa li l-Kumitat tal-Petizzjonijiet fuq sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja illi kienet għattejt eżattament il-kontra ta' dak li qalet lilkom. Tina kellha konsekwenzi gravi immens fuq il ħarsien tad drittijiet għal dik il-kategorija ta' ħaddiema bħal pereżempju diretturi. U s sentenza tal-2017 li bidlet l-orientament li qalet li l-Kumitat ta' Petizzjonijiet għal kif il-proċedura ta' ksur fil-fatt kienet il-Kummissjoni illi qalet illi trid tiġi arkivjata x'ma kienx irrispettati eh, kundizzjonijiet. U direttiva issa ma tapplikax aħna. Fl-Italja ninsabu f'sitwazzjoni fejn l-imħallef u hemm ħafna petizzjonijiet li jiġu ppreżentati hawnhekk l-imħallef l subordinat ma jkunux jusa bħala prekajat minħabba tiġi applikata s-70 of design. Għax il-sas ma jkunx għasim xima direttivi sabiex nikonkludi. Il-problema hija waħda serja ħafna li situazzjoni ta' dan it-tip fejn għandek responsabilità għasta kontrattwali gravi ħafna mill kummissjoni li ma ħarsitx direttiva 1970 li tiġi implementata kif suppost, risposta kif suppost, l-għen il-Parlament Ewropew jekk ma jintervenix ħajwassal għal ħafna applikazzjonijiet minħabba ksur ekstra kontrattwali minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea illi ma ħarsitx u ma ratx s-sessati ġu implementati kif suppost. Very, uh, grazzi ħafna, kien hemm messaġġi ċari diretti fil-interventi jekk. Issa għandna l aħħar żewġ kelliema li jarrappreżentaw il-petizjonanti l ewwel għal ħames minuti, is-sur Galeano, u mbagħad is-sur Ashbrook. Le relazzjoni che mi hanno preceduto. Dawk li tkellmu qabli semmew problemi marbutin mal-prekarjat, però minn dak li ħareġ anke minn dak li intqal mill-avukat Demikela li tkellem qabli anki e, survey e, Eurofound jiffoka fuq il-qasam privat. Fil-verità, kif qal De Michele il-problema nsebu wkoll b'referenza għax-xogħol pubbliku, speċjalment fl-Italja mbagħad, dak il-qasam li suppost għandu jkun dak li nqas mill-qut mill-priżi tal-2008. Is-servizzi pubbliċi eh, forniti liċ ċittadini Ewropej raw tnaqqis eh, estremament limitat ma ninsewx. Issa, il-petizzjonijiet u n-numri wkoll preferenza għal rapport tal-2007 u 15 tal-Italja li jena ħriġt eh, Hawnhekk għandna madwar 290.000 persuna involuti fil-qasam tas-saħħa hemm madwar 30.000 persuna u dan l-qasija għad-dejta kollha eh, mhix id-dejta reali għaliex tiegħi mhux pożizzjoni partiġana Eh, bl-istess mod, eh, hemm tabella 5.5 qegħdin nindikaw nies prekarji fir-reġjuni fi statut speċjali Taljan. Fisqalija biss waħda mill-ħames reġjuni bi statut speċjali l-ikbar waħda kif jirriżulta mir-rapport tal-14 ta' Lulju 2015 mill-awtoritajiet ta' dak ir-reġjun, il-prekarji hemmhekk huma 16 milju 16 l elf maħam irdu nżidu 5000 u koll ħaddiem soċjalment utli. Fl-Italja dawn tal-aħħar mhumiex imħalsa b'mod xieraq għal total f'dan ir-reġjun biss jiġifieri tal-5 autonomi ta' 22,000 prekarji, jiġifieri d-doppju ta' dak indikat fir-rapport li nħareġ mill-Ministeru tal-Finanzi u l-istess jgħod għall-oqsma l-oħrajn ukoll sinifikanti huwa li fil-qasam tas-saħħa n numru ta' prekarji huwa marbut mal-infermiera ġifieri l-kategorija l-aktar dgħajfa, però hemm prekarji wkoll fost it-tobba. Eh, spiss mitqisa bħala eh, professjonisti minkejja li għamlu xogħlijiet oħrajn imbagħad. Ma nistgħux ma nenfasizzaw kif il-prekarji huma mqasmin b'mod ugwali fl-oqsma kollha tal- ta' servizz pubbliku taljano anki t territorju ngħaddu mill-isqallija nies li semmejt qabel għal Valda Osta wkoll. Kif naraw is-sentenza e, e, ta', ta 3 ta' Diċembru li kienu jitrattaw lil dawn in-nies il-Valda Osta tmiss ma' Franza ma ninsewx Franza u l-Iżvizzera. Il-perjodu trattat jaqbeż in ġenerali 36 xahar il-limitu intern li l-Italja tat bħala tul massimu u flessibbli fil-2008 minn effett ta' april fil-2009. Imbagħad naslu sa' 20 u 25 sena wkoll hawnhekk il-kriżi tal-2008 m'għandax taqsam assolutament xejn. Il-limitu massimu previst mill-liġi huwa 36 xahar kif però dan il-qbis imbagħad ma jfissirx l-istabilizzazzjoni meħtieġa tal-prekarju fl-Italja għaliex teżisti l problema tal-konkorsi. Sitwazzjoni fejn dawn l-eżamijiet ma jsiru għad fl-iskola kif insab fis-sentenza mas skola tal-Qorti Ewropea ta' Novembru 2014 fil-qasam tal-iskola mill-1999 sal-2012 qatt ma kien hemm konkorsi. U l-istess għal sqallija eh, li semmejt reġuni li fija għal aktar minn 30 sena m'hemmx konkorsi. U d-dim bħal dawn nistgħu naraw li l-istabilizzazzjonijiet dejjem fit-tabella tal- tal-mef l-istabilizzazzjoni wara il il-pik li rajna bejn l-2007-2009 bl-applikazzjoni tal-liġi Prodi saru wara s sentenza tal-Qorti Ewropea Marrozo Sardino u mbagħad tnaqsu għal xi ftit eluf fis-snin ta' wara. Minn din id-dejta eh, naraw kif fil-verità l-kuntratti prekarji, però anki dawk flessibbli u dawn it-tip ta' ħaddiema jintużaw biex jimlew toqob stabbli u permanenti però vakanti. U dan f'qasam il-qasam pubbliku fejn fett il-kriżi ekonomika ma tantx kellha impatt fuq dawn ix-xogħlijiet. Hawnhekk kellna blok tal-pagi li dam sitt xhur imbagħad inżidu li fid-dejta uffiċjali ma narawx setturi li mhumiex mhux importanti bħal 5000 maġistrat onorarju llum il-ġurnata qegħdin qudiem il-Qorti Ewropea tal-Lussemburgu wara eh, li kellhom kawża. Imbagħad hemm l-eks diriġenti tal-Aġenziji Fiskali li jintużaw għal aktar minn 15-il sena biex ikopru xogħlijiet vakanti u mbagħad imneħħija wara intervent tal-Qorti Kostituzzjonali għaliex ma kinux għamlu eżami. Kien hemm konsegwenzi diżastrużi wkoll anke viżavi l-evażjoni tat-taxxa. Vera li l-Italja fl-ambitu ta' riforma riċenti tal-impjiegi pubbliki approvat liġi liġi madija U din il-leġizlazzjoni mhix biżejjed ta' li titratta ftit eluf ta' xogħlijiet eh, min għandu inqas minn tliet snin ta' prekarjat u elementi oħrajn m'hemmx eh, hemm il-konsegwenza li m'hemmx idea ta' kemm se jkunu n-nies stabilizzati. Jiġifieri parzjalment qiegħda ssolvi l problema ta' dawn in-nies b'xogħol prekarju. Hawnhekk Irrid infakkar ukoll li din is-sitwazzjoni ta' prekarjata għandha konsegwenza kora ħafna fuq ħafna nies, mhux biss ta' natura psikoloġika, però n-nuqqas ta' sigurtà ixxekkel li wieħed ikollu kreditu bankarju, pereżempju għax-xiri tal-ewwel dar, b'mod li xi ħadd ikun jista' jkun indipendenti, hemm ukoll il-possibilità li jkollhom it-tfal problema oħra wkoll dawn huma sitwazzjonijiet li brabta magħhom il-Leġislatura Ewropew approva d direttiva 1999 sebbejn. Nistidnu l-Parlament issa biex jara li l-Kommissjoni minflok ma timmodifika d-direttiva tara li din tkun applikata. Grazzi. Grazzi ħafna jiddispjaċini li għagġiltek. Nippreferi li ma nemmiġ dan bħala presidenta, però għandna limitazzjonijiet ta' ħin. Ser ngħaddi direttament għal Michael Ashbrook qed jirrappreżenta l-aġenti kontrattwali. Tajjeb. Jina ser niprofa naqbes kemm jista' jkun slides sabiex nifranka ftit ħin jekk ikolkom bżonn ta' iktar informazzjoni tistgħu tiġuha minn Peti mill-sit ta' Sidja u minn għandik mod personali fil-fatt tistgħu tieħu dawn l-informazzjoni f'numru 8 Plaza du Luxemburg fejn tistgħu tixtruli drink. jider illi mhux qed taħdem tnaqsu li il-ħin. Tajjeb ħafna. Titejjem tiġri. Mhux qed taħdem u għandha tejp magħha din hija l-awsterità kollox qed jaqa' biċċiet. Issa ser nagħmlu. Nista' mur hemmhekk? Yes. Mikrofonu għal-kellim. Oh, sorry. Uh... Jiddispjaċini, Signora President, membri onorevoli, eh, rappresentanti tal-medja professjonali ċittadini u l-ħarza l-inqas eżis ħbib prekarji nistgħu nabżu dan u dan. Illi tkeċċi n-nies bot awtomatiku wara sitt snin bl-esperjenza kollha illi ġabru dinja telfa kbira ftit kumpanija, ftit kumpanija għamlu dan, mhux ħadd kopru wara xhur li d-dead persona ma tajba l-xola. Il-Kommissjoni ġildet sabiex tiċħat id-drittijiet ta' karta ta' drittijiet fundamentali lil ħaddiema tagħha. Użaw l-appelli kolli fil-każ ta' Sur Strak, però rebaħ xorta u l-Kummissjoni tilfed mod kbir fil-kontast tal-aġenti kontratwali hemm il- direttiva tax xogħol fuq terminu fis u jekk inti jikollok dal kuntratt jikollok l-istess drittijiet illi nies fuq eh, eh, kuntratt open-ended ikollhom, però eh, huma limitati miż-żmien. Il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni. Il-etika hija orrenda f'din il-kwistjoni meta tikkonsidru tax qed jagħmlu lill-impjegati tagħhom ma tistax lanqas pereżempju tixtri dar fil-Lussemburg jekk inti fuq terminu fis u laqqas tikri fil-verità għaliex ma jħobbux in-nies li huma prekarji jridu il-flus għall-appartament għall-kirri. talba importanti huwa illi qed nagħmlu hija l-kompetizzjonijiet interni jinfetħu għal dawn l-aġenti kontrattwali fl-aħħar fl-2016 kellna dan u xi żewġ aġenti għaddew għal post fiss permanenti, però skont id direttiva ta' xorb terminu fiss aħna rridna illi kulħadd ikollu l-istess opportunità jkunu miftuħin għal kulħadd dan importanti għaliex il-fuq minn 25% jikollhom anzi jiksbu pjek fil fil-kompetizzjoni interna u inqas minn wieħed fil-mija jisibu impjieg f'dik esterna. Fl-istampa kbira, qed iħarsu lejn il-lat politiku ta' dan il-kuntratt b'terminu fis qed jimmina l ħidma tal-Unjoni hija waħda mir-raġunijiet għall populiżmu ħafna minn nies minn dawn il kundizzjonijiet huma wisq huwa wis imbezza minn min iħaddimhom biex jirreġixxu, però ovvjament tista' eh, titratta ħażin lill immigrant aħna rridu aċċess ugwali għas-suq intern tal-Kummissjoni għal aġenti kontratwali dawn għandhom jiġu notifikati dwar l-impjiegi kollu jkollhom l-istess opportunità. Aħna mhux qed nistaqsu aktar flus, qed nistaqsu biss għal iktar rispett, iktar eh, umanità iktar ġustizzja. Grazzi u niltaqgħu fi Plas Luxembourg numru 8. Grazie, ħafna. Is-Sur Ashbrook dejjem personalità kolorita. Ħadd ma qatt ma għala diskussjoni billi jistet il-kwaħat ta' drinks. Issa, in-nies bir-risposti għal dawn it-ħassib għandna tliet rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea kull wieħed għandu ħames minuti sabiex jirrispondi jekk dan huwa tajjeb għalikom jekk tridu taqsmu l-ħibba differenti tistgħu tagħmlu dan. L-ewwel kelliem huwa s-sur Adam Pokorni għal DG Empl huwa l kap tal-Unità u nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi għall kumitat Peti tal-li organizza dan ismih importanti bħalma għadna sam il-bidu huwa mument fuqtu għaliex wasal jumejn biss wara l proklamazzjoni tal prastru Soċjali f'Gothenburg. Wieħed mill-għanijiet huwa li innaqsu l prekarjetà tal-ħaddiema madwar l-Unjoni Ewropea u ntejbu r relevanza u l-effettività tad drittijiet tagħhom. Fl-intervent qasirtejn nixtieq nifoka fuq iż-żewġ approċċi prinċipali illi qed insegu min-naħa tiegħi tal-Kummissjoni sabiex nindirizzaw di problema. L-ewwel id-direttivi eżistenti u l-applikazzjoni tagħhom smajna dwar dan, speċjalment dwar dik tal impjiegi impjiegi b'terminu fis, mbagħad il-pilastru soċjal, u mbagħad id-direttiva tal-istqarrija bil-miktub li diġa semmiet hemm tliet direttivi li jindirizzaw il- ix-xogħol prekarju dawn huma kollha bbażati b'mod dirett jew indirett fuq ftejimiet jew konsultazzjoni mal-imsiba soċjali. U r drittijiet li hemm fihom jippreżentaw bilanċ bejn il-protezzjoni tal- ħaddiema ikkonċernati u l-appoġġ tar-rwol pożittiv li l-flessibilità jistekola fuq is-suq tax-xogħol sabiex ikun hemm ħolqien ta' impjiegi. Huma kompromessi għandhom kollha il-prinċipju ta' trattament ugwali u dan wassal għal qorti tal-ġustizzja li tikkun danna differenzi fit trattament ta' impjieg ta' terminu fissu dak permanenti fil kundizzjonijiet tax-xogħol qiegħda fid-direttiva u hemm pereżempju kwistjonijiet bħall pensjoni tax-xogħol, allowances, livell ta' paga, em, politika ta' redundancy u l possibilità li tkun fi pjanta ta' taħriġ u evalwazzjoni. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' kumpens illi jrid jingħata l ħaddiema b'kuntratt ta' terminu fis. il-pagamenti tal-iskemi tas-sigurtà soċjali illi hija importanti mbagħad it-tieb dispożizzjoni li rridu ħarsu li fid-direttiva ta' terminu fis hija illi nipprevjenu l-abbuż ta' kontratti ta' dat tip suċċessivi il-kontrat ġdid irrid ikollu raġunijiet oġġettivi jista' jkollu dewmien massimu jew tiġdid massimu. Mill-sentenzi tal-qorti naraw pereżempju minnu kopert diġà smajna dwar dan illum u qed issir kwistjoni dejjem iktar eh, li toffri sfida li naraw eżempju differenzi bejn ħaddiema li jaħdmu fuq pjattaformi u l-komplement. L-istati membri jistaw ma jiddefinixxux il-ħaddiema b'mod daqstant riġitu illi eh, ikunu ċari skont id-direttivi hemm każ illi ġej quddiem il-qorti fejn hemm il-kwistjoni il kwistjoni tal-istat tal-imħalfin onorarju fl-Italja hija każ li ġie referut qudiem il-qorti u qed naraw jekk taqax taħt din id-direttiva. Imbagħad hemm eh, il-prevenzjoni ta' diskriminazzjoni xi drabi huwa diffiċli li tajt min ser jagħmel paragun. Jista' jkun hemm żewġ tipi differenti ta' terminu ta' fis ta' terminu fis u mhux dejjem jaqgħu ta' direttiva. Il-qorti stabilit xi prinċipji importanti li ma narawx riflessi f'ħafna petizzjonijiet li jaslu għal dal-kumitat id-differenzi ta' trattament mhux ibbażati fuq konsiderazzjonijiet formali bħal tal-kuntratt li huwa terminu fis jew illi dan m'għandux jintuża sabiex eh, jintlaħqu għanijiet li huma fil-fatt permanenti dawn huma abbażi petizzjonijiet jaslu għabbażi ta' dan ukoll. Kien hemm ħaddiema li sofrew minn diskriminazzjoni jew abbuż minħabba ta' minħabba kuntratti ta' terminu fiss suċċessivi u dawn għandhom dritt għal kuntratt full time. Xin il kumpens xieraq f'dawn iċ-ċirkustanzi? Hija mistoqsija li bħalissa qed toroġ diversi każijiet quddiem il-qorti naraw li hemm ħafna petizzjonijiet partikolarment minn Spanja u l-Italja palma rajna llum quddiem tal-Kumitat għandna qed inkomplu neżaminaw dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet il-settur ukoll tal-fast food fir-Renju Unit u fil-Belġju aħna ser nirrispondu il-Kumitat bil-risposta ġurnata li nanalizzaw ir-risposti li ksibna llum. Il-każijiet taljani li ġew ppreżentati llum aħna fil-fatt qed nanalizzaw digret leġislattiv li ġie adottat mill-Stat Taljan fis-sajf u mbagħad nirrispondu b'mod sostantiv lill kumitat wara li nagħmlu dan. U mbagħad naraw jekk ikkunx hemm każ taksur jew le Kien hemm ukoll is sentenza tal-qorti fil-każ ta' Santoro li ser xi x'inhu il-kumpens xieraq meta dal-ħaddiem ma jiġix trasferit tal-kuntratt permanenti dwar il-pilastru soċjali. Aħna qed nagħmlu leġiżlazzjoni, qed nikkonsultaw l-imsieba soċjali wara din il-konsultazzjoni se jkun hemm lażel li l-imsieba soċjali jistabilixxi ftehim jew li l-Kummissjoni tagħmel leġiżlazzjoni, speċjalment fil-każ tad-direttiva tal-istqarrija bil-miktub. Kif jista' dan ikopri xi forom ta' impjiegi li qed jaqgħu mal ġenb hemm madwar żewġ għal 3 miljuni ħaddiema fuq kontratti differenti illi l-istat tagħhom għadu mhux ċar kif għandna niċċaraw dan l-istat tagħhom għandu jkollna kriterji fid-direttiva sabiex niċċaraw dan? Mbagħad hemm kwistjoni importanti apparti l-aġġornament tal-informazzjoni x'għandhom ikunu drittijiet minimi illi innaqsu il gratta ta' prekarjetà u x'inhuma il-prassi illi n-nies huma soġġetti għalihom sabiex innaqsu l prekarjetà fil-waqt illi iżommu il-livell ta' flessibilità fuq is-suq tax-xogħol, ġifieri Kummissjoni qed taħdem fuq din proposta qed tiddiskuti ma' nimsieba soċjali u nistennew li jkollna proposta leġislattiva sal-aħħar ta' dis-sena. Se ngħaddi l kelma lill kollegi mill-HR. Issa mela is-Sur Karlini u mbagħad is-Sur Roke. Grazzi, Signor President. L-intervent jieħa jiffoka l-aġenti kontrattuali tal kummissjoni bħala kap tal-unità responsabbli mir-reklutaġġ tagħhom. Fuq il-ħaddiema kontrattwali mal kummissjoni naħseb li l-ewwel ħaġa li naraw hija li dawn inħalqu bil-forma ta' statut 2004 qabel 2004 kien hemm forra moħra ta' ħaddiema l-aġenti awżiljari u rridu f'moħħna li mill-2004 sissa l-perċentaġġ ta' ħaddiema b'kuntratti definitivi baqa' prattikament l-istess, ġifier ma kienx hemm żieda għal ma rkorajniex iżjed għal dawn ħaddiema b'kuntratti indefinitiv. Għandna madwar 10% tal-ħaddiema kollha tal-Kummissjoni li għandhom kontra definittiv u jikkorrispondi da' ħafna drabi ma' xogħol speċifiċi ħafna li huwa differenti minn dak ix-xogħol li jista' jagħmel il-funzjoner. Huma għandhom proċedura differenti kif jintażlu ukoll. Daw il-contract agents essenzjali għall kummissjoni regolati tajjeb ħafna u koll wieħed mill-elementi illi smajna matul id-dibattitu li nisimgħu spiss u għalfat li dawn l-aġenti kontrattwali ma jafux se jsir minnu x-xogħol tagħhom le huma jafu eżatt meta ħajara il kuntratt għandek tliet snin massimu u Wara l-2014 għamilna riviżjoni tar regolamenti tal-istaff u minn tliet snin tawan nieħdan għal sitt snin massimu ġifieri aġent kontrattwali li jidħol illum jaf illi jista' jibqa' massimu ta' sitt snin. B'hekk bl-ebda mod ma kunu qegħdin nisfruttaw il daw il-ħaddiema l-affarijiet ikunu ċari sa mill-bidu Element tal importanti fuq il-perjodu, l-Kummissjoni għandha regola illi tajt illi l-forom akkumulati ta' żmien determinat ġifi mhux biss aġenti temperamenti manki temporani kollegi ta' amministrazzjoni ġifiri li għaddu għandu kummissjoni mistax jibqgħu hemmhekk għal iżjed minn seba' snin. Dawn l-aspetti jgħinu sabiex sam il-bidżunet kulħadd ikun jaf eżattament kif fini sitwazzjoni u l-Kummissjoni jkollha l-garanzija li jkun hemm rispett ġestjoni ekwilibrata tal-aġenti kontrattwali fl-interess tal-Kummissjoni u tal- l-aġenti kontrattwali nfusam. Ħaġa li semma l-kollega Ashbrook, ġifiri, il-possibilità li daw il ħaddiem imbagħad jidħlu b'mod definit. Il-kollega Ashbrook semma ċifra xi żewġ Aġenti kontrattwali li sew funzjonali mill-aħħar konkur kellna 30 u nittamaw illi l-qoddim ikon iżjed kif tafu hemm ċertu limiti ta' reklutax ta' ġenti kontrattwali fissati mill-istatut u hemm raġuni għal qegħdin hemm dawn. Għaliex wieħed mill-elementi bażi tal-istaff tal kummissjoni huwa li jrid jirrifletti il-popolazzjoni in-nies li qed iservi. Għalhekk minħabba li ma hemmx ekwilibrio ġeografiku tar reklutax ta' daw il-kontrat ta' daw l-aġenti kontrattwali. U jekk dawk li spiċċaw funzjonari tista' spiċċa biżbilan ġeografiku ħaġa li naqdu ħafna li hemm. Daw seduti huma importanti anke sabiex inkunu nistgħu nitkellmu mhux biss fuq aspetti leġislattivi ma dawk ta' policy wkoll infakkarkom bil kummissarju Oettinger. Għalilna li ħajkun hemm konkur għal l-aġenti kontrattuali ġifiri sal-2019 b'dubju. Grazzi ħafna, grazzi u tal-żammejt mal-ħin. Merci Madame la Présidente. Euh, grazzi ħafna, Signor President. Bil-ftejm tijek, nishtiq l-ewel net. Il-mur l-ura għal numru ta' kwistjonijiet li tqajmu mill petizjonat nishtiq nitfa' xi ftit dawl fuq l-isfond tal-applikazzjoni ta' direttiva 70 ta' 99 fejn eh, huma indirizzati l-aġenti kontrattwali u s-servizzju tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tilfet il-kawża tagħha fil-każ tal-qorti kien hemm l-applikabilità tad-direttiva għall-aġenti u ħaddiema ċivili tal-istituzzjonijiet dan u dan b'mod partikolari e, sebajn ta' 99 design dawn mhumiex indirizzati l-istituzzjonijiet qed nitkellmu dwar mekkaniżmu l-unika direttivi li huma e, applikabbli b'mod dirett huma dawk li għandhom impatt fuq is-saħħa, impatt potenzjali fuq is-saħħa u s-sigurtà tal-aġenti li jaħdmu għal l-istituzzjonijiet fixtrak u din un budget korretta fl-istatuti, il-fatt li aħna ma konsidrajniex il-protezzjoni tal-lif, pereżempju li dan jista' jkollu impatt ħażin fuq is-saħħa ta' dawn il-ħaddiema, din irid tiġi applikata u għalhekk tlifna il-każ imma ma jfissirx id-direttivi jiġi applikati mod dirett lill-aġent li għandma l-istituzzjonijiet. Jekk niftakar tajjeb petizzjoni element fil-petizzjoni illi torroġ kemm il-darba il-petizzjoni tajt illi l kummissjoni ma irrispettax il-direttiva 70 ta' 99. Anki jekk m'hemmx effett dirett għax qed nitkellmu dwar ftehim qafas li ma jistax jiġi trasferit għall aġenti li jaħdmu l-istituzzjoni. Aħna xorta waħda qed naħnu muskonta li l-leġislaturi applikaw dan fl-2004 l-istatut limitu ta' sitt snin u dan huwa skont id-direttiva mutatis mutandi. Hemm artiklu 5 tad direttiva li jitkellem dwar terminu massimu ta' impjieg meta niġu għal dawn il-kontratti ta' fis ta' terminu fiss, dan huwa il-statut ta' l-2013 u dan kien ċar ħafna. Kien hemm traduzzjoni tar rida tal-leġislatur kellna limitu massimo ta' tliet snin u aħna ħassejna li dan ma kienx il bżonn tal-istituzzjonijiet u għalhekk bidilna minn tliet snin għal sitt snin sabiex inkunu nistgħu nużaw il-kwalità tal-kollegi illi stajna ħadmu permezz ta' dan il-mezz partikolari ġifiri mill-perspettiva legali aħna skont id-direttiva tieni punt il-qorti. Il-qorti qatt ma sfidat l-istatut jew inkella meta niġu għall-impjiegi sfidat il-fatt il li qegħdin noqogħdu fuq kuntratti fuq terminu fis. Għax dan huwa ġustifikat. Eh, kien hemm żewġ sentenzi fl-aħħar snin wieħed f'sentenza vera riċenti fil-fatt illi eh, maċċeċċaċ l-appell illi fil-kas li kien involut U for US. U dan huwa dwar l-applikazzjoni tal-istatuti. Umbat sentenzi oħra bħal dik ta' Maria Elena Lopez dwar il-terminu limitu il- u l-sistema hija użata b'mod eh, ġustifikat. il leġislaturi huwa koerenti meta jiġi għall-istatut għall-prinċipji li jiġu rispettati l-aħħar kelma dwar il-kompetizzjonijiet interni. Sabiex inkomplu fuq dak li qal il-kollega. Il-petizjonant trid aċċess tal-aġenti kontrattwali għal kompetizzjonijiet interni mhux għax ridu iwaqfu kollegi milli ikunu eh, ta' suċċess minn ta' istituzzjonijiet. Però ma rridniex eh, kien hemm dispożizzjoni minħabba nepotiżmu sabiex ma jkunx hemm riskju ta' dan għaliex jekk ikollok persuni li huma meqrab l istituzzjonijiet fi Brussell, fil-Lussemburgu, għandna ridna li limitaw dan l-effett ta' nepotizmu. Panel bitmin um, kellima dejjem hija ta' sfida, nixtieq iħallif spazju għal kollegi li jixtiequ jitkellmu. Li jixtiequ jagħmlu xi mistoqsijiet, nistaqsikom sabiex iżommu fil-qosor. Edward u Sinjura Evi. Kumment ġenerali jiena smajt bir-raqa dak li għadu kif intqal li sur roke kien speċifiku u preċiż però jiena leġislatur jiena membru tal-Parlament Ewropew qed titkellem dwar ir-responsabbiltajiet tiegħi u tagħna aħna għandna ħafna difetti, però meta l-leġislatur jadotta test, hemm test u mbagħad l-ispirtu ta' wara t test u naħseb li din hija xi ħaġa li aħna bħala leġislaturi rridu nasbu dwarha, nasbu li qed nagħmlu il-ħaġa tajba però xi drabi fit-tatif li nagħmlu e, it-tajjeb nagħmlu l-ħażin. Din hija xi ħaġa li ma tafetwax biex l-istituzzjonijiet narawha anki postijiet oħra, il-xogħol tal-aġenziji, xogħol temporanju għax irridu illi dawn jihdu post nies li qegħdin fuq lif. Umbat hemm il-taħriġ, il-kontratti ta' missjoni. Imma din jekk tibqa' għaddejja, l-missjoni tibqa' għaddejja u għaddejja. Kif dan il-kontrattu huwa eċċezzjoni? In-nies ilessu l-kontratt għal sitt snin dil persuna hija kompetenti kwalifikata ta' imħarġa u mbagħad il-leġislaturi jiddeċidu li għandek titlaq. Grazzi ħafna tal-ipokrezija nista' ngħid dan punt minnhom, però it-tieni għalfejn huwa eċċezzjoni għalhekk is-sitwazzjoni hija waħda mhux eh, nistgħu nqogħdu fuqha. Irtridu tinterpretaw ukoll l-ispirtu dan mhux dak li redna, grazzi. Grazzi. Minn dak li smajt fuq il-proċeduri ta' ksur l-evalvazzjoni ta' tagħmel kummissjoni fuq il-każ Taljan ma nafx kif hu possibbli li hemm bżonn nistennew u nevalwaw. Għaliex l-ewwel proċedura ta' ksur kienet 2010 nfetħet Mbagħad ingħalqet u l-liġi taljana ta' skola tajba kien dizastru mbagħad għandna oħra li għadha miftuħa in-negliġenza fl-opinjoni tiegħi minnaħa tal-Kummissjoni li tindaga b'mod effettiv fil-rekord ta' nuqqasijiet ta' direttiva ta' 79 għaliex il-Kummissjoni l-Italja u l-Astati membri oħra ma ċerta ta' prinċipju konsolida tal-Qorti Ewropea fejn iridu jiddaħħlu miżuri effettivi sabiex ma jkunx hemm użu abbużiv tal-kuntratti mistoqsija proposta kważi kważi għax nisfida l kollegi anke fuq livell Ewropejista. Aħna irridu naslu fil-plenarja pożizzjoni politika. Il-Parlament sissa wkoll ċaskura l-kwistjoni li tikollna l-kuraġġ li npoġġu dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-plenarja li jmiss. Grazzi Jaroslav jekk jogħġbok. Grazzi Jude. X'inhu l-impatt tal-ħaddiema suq tax-xogħol ta' dawn il-forum ta' impjiegi mhux standard u għandhom ikunu l-prijoritajiet ta' azzjoni minħata la jellow biex niżguraw ir-realizzazzjoni tal-prinċipji u drittijiet tal-ħaddiema li jinsabu fi standards u f'impjiegi atipiċi. Kif nistgħu nindirizzaw aħjar din il-forma ta' impjieg? X'inhuma in-nuqqasijiet eżistenti fil-qasam. Grazzi fil-qosom, Signora Frenza, fil-qosor, Riva Malajr. Grazzi tal-istedentuni f'dal kumitat li jiena minix membru tiegħu imma li li nixtieq nitkellem fuq il petizzjoni li qed insegwi. U nħosni anki rappreżentata minna xilitnax li il sena jien impjegata prekarja tal-Università l-Italja. Irridu tassew nappoġġaw il-petizzjoni nirringrazzja mir-ressaqa il-ksur ta' direttiva 99 din hija ċara. Dak li qed jappoġġaw il-petizzjoni jridu jaraw kemm ir-responsabilità tal-Kummissjoni x'kienet kif ukoll ir-responsabilità tal-gvernijiet. Dak taljan ukoll. Jiena naħseb illi din hija ħaġa li tiġi indirizzata ma kemm jista' jkun għax eh, sa frattant Qed naraw affarijiet li kienu maksur qed isiru liġi bħal Jobs Act u skola. Grazzi, nista' nagħti l-kelma biss lill-MP għax m'għandniex biżejjed ħin għandna biss xar minuti għal tweġibiet illi ħadd irrikjedi disċiplina kbira mill-panel ħan nibda bil-kontlarju għax naħseb il maġġor parti tal-mistoqsijiet saru lill kollega mill kummissjoni ma forsi jista' jwieġeb biss persuna waħda mill-Kummissjoni minn DG HR. U l-panelists nitlobbhom biex iżommu t tweġiba li ta' minuta ġifiri president ma eh, ċanfarni għax ma kunx ħattila mill-ħin tal- Konklużjoni, Sir Karlini Iva, fuq il-kontratti fil-Kommissjoni hemm żewġ elementi bażikament hawnhekk l-omenet fuq il-funzjonijiet speċjalizzati. Naraw fejn qegħdin dawn il-kontratti definiti Qed naraw li l iżjed jiġru da fi qasam ta' riċerka, aġenti kontrattwali b'ħidmiet u kompiti speċifiċi PhDs, eh, riċerkaturi, u ovvju li meta qed titratta inti kwistjonijiet ta' dan it-tip, affarijiet ta' natura xjentifika, ikun hemm talba li tista' tvarja fi żmien li bżonn ta' kummissjoni eh, ħames sitt snin oħra mhux ħajkunu l-istess bħal tal-lum bil-bidla, bir-rata tal-bidla Issa ħadġoħra, F'ċertu stati membri l-konkur huma blukkati jew nkella hemm diffikultà li jissaħħu. Fil-Kummissjoni l-istruttura episod tagħna tindi konkur kull sena l-aġenti kontrattwali jistgħu wkoll jieħdu sem fihom daw il-kompetizzjonijiet esterni. Grazzi, żewġ kummenti kelli minn l-Italja fuq Il-fatt li il-Kommissjoni allegament ma xejn dwar ksur ta' dawn il-regolamenti le fil-verità kien hemm eh, proċeduri ta' ksur li għaddejjin it-tir tagħhom huwa l-leġiżlazzjoni tal-Istati Membri mbagħad tiġi f'konformità mad direttiva Ewropea. U Kif għattilkom, ħadna kif ġejna notifikati bil-leġislazzjoni italjana illi temenda il-kondizjoni eh, jgħet li għandhom xjaqsmu ma eh, kontratti ta' terminu fis fis-settur pubbliku u imħalfin onorarji. Issa sta li stati membri analizzaw il-Kommissjoni anzi tanalizza din il leġislazzjoni proposta biex naraw jekk bekk li tajja tkunx konformita ta' ma' direttiva u mbagħad nikkonkludu fuq din il-bażi. U fuq l-impatt ta' forum ġodda ta' xogħol u prioritajiet jiena eh, nifraħ unaj prosa ta' dik l-istudju li ġi ippreżentat fil-bidu ta' dina Id-diskussjoni kien hemm ukoll dokument ma' kummissjoni li appoġġa konsultazzjoni ta' tieni stadju fuq ir-written statement dokumenti li aħna lesti illi naqsmu ma' kollegi hawnhekk u illi jippreżenta l-isfidi varji li qed niffaċċaw. Grazzi ħafna. Issa, il-kollegi u l-panelist l-oħrajn jekk jogħġobkom minuta. Sur Ashbrook, malaj. ħagġa dwar life loans, kom illi il-konvenzjoni 98 tal-ILO ġiet ratifikata mill-Istati Membri kollha, inkluż l-Unit ukoll fil-ħamsinijat u l-Kummissjoni ma timxix maħadik dik il-konvenzjoni. Tħossa illi hija il-fuqa minna di, ġifiri biex tiħdu deja tal-relazzjoni bej la jella u l-Kommissjoni. Mela, mela, jisugar jina il-liġi madija fuq l-istabilizzazzjoni ta' 25 ta' marzu 2017. Issa, aħja, ovvjament jina nista' nifhem il-kalendarju ta' kummissjoni ma wasalna fl-aħħar ta' Novembru. Possibbli għat ma nexxilkomx tistudjaw daqsxejn eh? ma nafx imma ejduli kemm trid il-Kummissjoni biex tistudja din. t-kapaxi taġlu żjed. Grazzi Sur De Michele. Din hija sfida li l-Parlament għandu qudiemu jrid jidħol għaliha għalla għalla id-dinja f-sitt tiem u striħ fl-aħħar ġurnata li mħallef Todor Rumem f tiem impola fuq il-Kummissjoni Ewropea l-ewwel rikors ta' non-konformità ma' 70-99 f'ħames tiem bil-pressjonijiet fuq il-Kummissjoni Ewropea jista' jkun li dawn il-kundizzjonijiet kollha ta' prekarjat jistgħu jaslu għal proċedura ta' ksur komplessiva, rapida u soluzzjoni mhux biss għal każijiet Taljani imma f'ħafna pajjiżi wkoll tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mela, għandi mistoqsija jien. Xħajkun xħajġri jissa ġifiri? Indom għattu li zoġ petizzjonijiet tal-fast food tal-Unjonitu tal-Belġu ħajkun hemm segwitu fid-dal ta' da t-fġibiet mħajn tqasmu t kol ma l-petizjonant. ħat ħatajdunna xaħġa, ma nafx. Sibla ħajkun għan xaħat jirrapprezenta kol minn ħaddem. Il-mistoqsija tijaj i, xaħkun il-segwitu ġifiri dal-istudju petizjonanti kolla. Xħajġi minnom. M'għandix ngħid iżjed tista' tagħlaq. miracle has occurred and we've uh, finished ahead. Proset irnexxinna nalqu anki saħan sitra qabel il-ħin tagħna għalhekk jiena nistan nirringrazzja lill-panel u mill-perspettiva tiegħi bħala MP fil komitata ta' Petizzjonijiet daw aħna għom miftuħin inkomplu nsegwhom bħala MPs fil-Kumitat u d-dibattitu jibqa' dej li l-millum ukoll nippruvaw nżalmu mill kommenti u esperjenzi li għadina minnhom u minn dak kollu li għattunna intom u nintegrawhom fil-wol tal-Parlament. Aħna wkoll qegħdin f'ħafna kumitati apparti dak tal-petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew u għalhekk naħseb li għandna rwol billi dak li nisimgħu hawnhekk naraw kif nistgħu nintegraw indaħlu fix-xogħol regolari tal-Parlament kien hemm riżoluzzjoni adottata mill-Parlament Ewropew propju fuq il-prekarjat u dan huwa sinjal li aħna bħal MPs nirrikonoxxu l-fatt li żieda fil-prekarjat hija effett negattiv tal-Ewropa soċjali, effett negattiv ukoll tal- um, politika tagħna jinaħaq mir-Renju Unit. Nafu xi ġifieri l-skill gaps li hemm f'ċertu industriji il-bidliet li għadin naraw jekk ma nindirizzawx is-sigurtà u l-kwalità tal-ħaddiemi kif qal sur Bakkajdu nġibu l-edukazzjoni vokazzjonali nerġgħu ħafna fajt li llum laqas bissinet x'inhu nsemmuhom. Naħseb li mingħajr dan ħankun qegħdin ninaw l-ekonomija Ewropea għat-tul ta' żmien u nagħlaq b'kummenti li għamilt aktar kmieni wkoll naħseb li hemm tossiċità eh, illi ħajkollha implikazzjonijiet politiċi fit-tul mhux biss tal-Unjoni Ewropea ma l-Istati Membri. Jiġifieri tassew hemm bżonn illi nagħmlu xi ħaġa li nieħdu azzjoni u nistenna bil-ħerqa issa li jkollna dimensjoni leġislattiva tal-pilastru soċjali. Esa, għatmajna xie li meċxilla għajna kun eżatt mal-ħin u għalek naddi l-kelma l-ura li president Cecilia. Grazzi ħafna ġul, grazie kullħat ta' kontribuzzjonijiet ta'kom. Skużawni ma stajċ nkun hawnhekk il-serata kollha. U il-punta tluq fil-fatt kienu propju petizzjonijiet li rċivejna. Illi jirriflettu l-bidliet riċenti fid-dinja tax-xogħol, tendenzi, sfidi. Tendenzi iktar minn kwalunkwe ħaġa naħseb li jġibu magħhom sfidi ovvjament u din hija xi ħaġa illi għandna nkunu konxi minnha il-ħin kollu jdu nikolaxxu wkoll il-fatt illi tkun ħaddiem fil-prekarjat li jkollok xogħol prekarju hija xi ħaġa sensittiva ħaġa taffettwa taffetwa ħajja kollha ta' dak li jkun. Għalhekk naħseb għandha tkun ħaġa imperattiva li stati membri, l-istituzzjonijiet, li stati membri, impjegati minn ħaddem biex nillimitaw ehm, l nasponu l-individwi għal prekarjat. Din għandha tkun għadda komuni sabiex nippromovu kondizzjonijiet diċenti, dinjità, autonomija, ugwaljanza. Affajt naħdum daqsxejn bovju. Din hija kwistjoni delikata ħafna u kuntenta li dan il-kumitat illum iddedika ħafna ħin. U nirringrazzja il-Dipartiment ta' Politika ċelli e Pubblika dan biċċa xogħol ta' kwalità tajba ħafna f'dan ir-rapport li issa ħajkun utli immens mhux biss għall-membri ta' dan il-kumitat imma wkoll għall-istituzzjoni u għall-istituzzjonijiet u ċittadini oħra hemmhekk. L-istati membri differenti li grazzi lil kulħadd u bħala forsi xaq ta' dawl dan jista' jkun il-pilastru soċjali li jista' realtà. M'għadix biss ħolma imma xi ħaġa tanġibbli. U dan huwa punt tajjeb ħafna allura biex nibdew il-vjaġġ li għad baqanna qoddimna Għanna zewċ minuti, Sinjura Bonus. Eh, eh, sarata sebba kullħat.